colleagues, um, just for those who are waiting for point 24, Mrs. Mac... Mela, il-Signora McAvey, mex, messax kun illu, għadda l-apposta Signora Stevens, lestu il-diskors għall-interpreti eh, pawza ta' minuti sa' il-diskors jitqassam fil-kabini. U Signora Stevens, tista' Eh, tagħmel xogħla tajjeb għas-Sinjura fiżda signura ma Makovej. Pawza l 5 minuti u nkomplu punt 24 fuq Schengen. Iġviri kollegi, ħanif u sa 5 minuti massimum massimu mbagħad nerġgħu nkomplu biex is signura Stevens tkun tista' tidħol flok signura ma Makovej. It should be just five minutes maximum. Ħames minuti. Okay, can we start? We can? Okay. Daw inkomplu. Kollegi, skużawni. Tadik il-pawza missa nistgħu nibdew. Mela biex ninterpretaw il ta' dispożizzjonijiet li għandhom xie mal-akki ta' Schengen u fil-kas tal-Bulgarija u Rumanija, signora Makovej, rapporter ma tistax kummana. <clears throat> U grazzi l-Helga Stevens. Tal-ħadet il-apposta f-18 ġunju il-Konsil ta' parlament jagħti opinjoni fuq din id-deċiżjoni pendenti biex li għandha x'taqsam ma' l-ispożizzjonijiet tal-akita Schengen fuq is-sis fil-Bulgarija u l-Rumanija. It-tir kien illi jiġu irtirati restrizzjonijiet, però għatem ċertu emittirijat <clears throat> li per eżempju possibilità li nħarġu allerti tal-SIS biex ikun hemm il-possibilità li jiġu rifjutati tħul jew il-ħruġ u jiġu eżegwiti daw l-allerti nisati membri oħra dil-ġimma, il-Konsil tal-Parlament verżjoni veduta tal-Abbasta tal-Konsil tal-Konsil, bedli l-enin u madaw mal-għajmela referenza l-artiklu 25 tal-Konvenzjoni Schengen, li applika l-Bulgarija u l-Romanija, <clears throat> jitom u fil-relazzjoni tagħhom bejn il-bqiet stati Schengen u it-tieni net id-data ta' tħul fl-applikazzjoni ta' l-abbozza deċizjoni ta' kunsill Da kontest nipproponi nisimgħu il-preżentazzjoni tal-abbozza ta' deċiżjoni ta' konsumi presidenza feedback ma' kommissjoni fl-ħar kollna prezentazzjoni tal-apposta rapport mis sinjura Stevens fis ma' kafej. Għala mela, kollek jek taqblu ma l-approċ inkomplu il-prezentazzjoni tinfakkarkom. Eh, Nejdilkom kom li ħanatu il-kelma li sur Sekov minn flok il-sinjura minn kova. Sur Sekov ikieġbuk. <clears throat> Grazie ħafna President. Signora Stevens, membri tal-Parlament Ewropew, ippermettu li fissam il-Kunsill nirringrazzja l-rapporter għalla bosta rapport fuq la bosta deċizja tal kunsill li nkomplu l-indalu fis-seħ dispożizzjonijiet li għanna x'jaqsmu mal-akita Schengen fuq l-SIS fil-Bulgarija u Rumanija. Għal-Konsil, dan huwa pass importanti biex inkomplu nsaħħu il-kooperazzjoni bejn l-SIS tal-SIS bejn l-Istat membri. <clears throat> Intom, rappresentajtu dan la posta deċiżjoni u nistanejt biss il-deċiżjoni is-segwi ftehim tal- IES u din is-sistema li EES ċeprata minn seti membri <clears throat> li għadu ma japplikawx bisħiela kita Schengen. fl e hemm tliet kundizzjonijiet. għal dawk l-istati membri li ma japplikawx bisħieħ l-aki Schengen. L-ewwel kondizzjoni hija Il-proċess tal-evaluazzjoni ta' Schengen jgħid l-esta b'suċċess ħaġa li l-Bulgarija u Rumanija għamlu għax iżminilu tini kondizjoni għalli japplikaw dispożizzjoni tal ta' Schengen għandhom xaqsmu mal-viz u din deċizjoni deċiżjoni wkoll. Saħ, tutti deċiżjoni jali niskuraw <clears throat> il-dispozizjoni tal-SIS jidallu fissa għal l-żewġ pajjiżi. Il-Kunsil ħal passi adottati sabiex tiġimħija b'assoċjazzjoni u kun jistgħu jintlaħħaq ukoll dawn il-kundizzjonijiet jippermettu li l-Bulgarija u Rumanija japplikaw l-istess mingħajr limitazzjonijiet. E kif għandna f'artiklu 1 paragrafu 4 ta' deċiżjoni tal-Kunsill 2010/365 EU mill-2010 l-applikazzjoni ta' dispożizzjoni tal-Akita Schengen relatati mal-SIS fil-Bulgarija u Rumanija. <clears throat> Id-deċiżjoni ħad permetti l-Bulgarija u Rumanija jevalwaw il-punti ta' dħul u jamlu wkoll azzjonijiet li jem bżon per eżempju li rrifjutaw dawk in-nies li ma jikkonfermawx mal kundizzjonijiet biex jidħlu fiż zona Schengen fl-istess waqt. L-istess ħaġa siġra esegwita wkoll minn stati membri oħra dawk iż-żewġ stati membri. Grazzi you, Mr. Sekov, and... Grazie, Sir Sekov, naddu dritt għal-Kommissjoni, issa Sir Markej. Kieġbak. Grazie. Jina fila Klarhaus u nsellem il signora Stevens u membri onorevoli tal-Parlament. Il-Kommissjoni ma ġenerali tilqa deċiżjoni għaliex ta' tkun qed tinkludi il-Bulgarija u r-Rumanija fil-kooperazzjoni Schengen u hija wkoll miżura importanti biex ittejjeb is-sigurtà fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk permezz din id-deċiżjoni l-adozzjoni tar-Rumanija u l-Bulgarija jkunu jistgħu jidħlu l-allerti ta' rifjut ta' dħul fl-SIS u l-Stati membri l-oħra wkoll jkunu jistgħu jaraw dak li daħlu Rumanija u l-Bulgarija fis-sistema u ikunu wkoll jistgħu jieħdu azzjoni fuq dawn l-allerti fi frontieri esterni. <clears throat> Teknikament. Tiġa saru il-preparamenti mill-li Uliza Rumanija u l-Bulgarija biex jibdew bil-operazzjoni mill-funzjonalità. Testijiet mill-Uliza saru mill-Bulgarija u l-Rumanija u ukoll jagħmlu dawn l-alerti fis-sistema f'ambjent ta' eżami fis-simulazzjoni. ġviri kollox les biex jidħol fil seħħ ma xtaqtilkom ukoll li minn ħadha l-Kummissjoni kien ikun aħjar kieku din il-miżura kienet konsekwenza ta' eh, l-ittirar tal-kontrolli fuq il-frontier interni għal ġatem Daw il-kontrolli fuq il-frontieri interni li għadhom ma ġewx għatwem xie hemm xi dispożizzjonijiet importanti wkoll tal-akki ta' Schengen li għadhom mhumiex applikabbli għal Bulgarija u Rumanija. Għalhekk dan huwa pass importanti lejn l-integrazzjoni. <clears throat> U kif qed kien ikun ħafna ħjar kieku dina kienet b'konsekwenza tal-applikazzjoni sħiħa ta' dispożizzjonijiet kollha tal-akki Schengen u l-irtira komplut tal-kontroll interni. Grazzi l konsell u l komissjoni Issa nibdew bid-diskors ta' Signora Stevens fissem bis-Signora McAvey, reporter. <clears throat> Grazzi President, l-Odwa Tajba. Jiena qed nitkellem fis-Sinjura eh, Makovej illi sfortunatament ma tax tkun hawnhekk illum għax ma tiflaħx. U jiena kontenta li qed naħdem fuq dal bosta deċiżjoni tal kunsell illi qiegħda tirtira ir-restrizzjonijiet li qed baqgħu fuq eh, l-applikazzjoni ta' s sism mill bulgarija u Rumanija dawn il-restrizzjonijiet jirreferu għall-obbligu li tiġi rifjutata eh, tħul jew ta' pajizi, <clears throat> ta' ċittadini ta' pajizi ta' jisir għal-jom kena mal-art minn stat membru jħor l-obbligu illi jizommu l-ura mill-li jħarġu għal-arti tal-SIS jinħarġu informazzjoni addizjonali għal-ċittadini ta' pajizi ta' jisir finijiet ta' rifjut ta' tħur uħruġ ċerta bħal id-deċizjoni tal-Kunsil tkun adottata il-kontrolli tal-Bulgarija u Rumanija <clears throat> frontieri esterni u fit-territorju tagħhom isiru iktar effettivi. Żewġ stati membri ħajkunu jistgħu joħorġu alerti tal-SIS tal-finijiet illi jirrifjutaw dħul jew soġġorn u jeżegwixxu wkoll alerti ndaqra minn stati membri oħra. Il-kontribuzzjoni għal sigurtà l-Unjoni ħad iżdied, speċjalment jekk dawn l-allerti jkunu bbażati fuq tadida fis-sigurtà pubblika, politika pubblika jew sigurtà nazzjonali. Ir-rapporter tilqa' deċiżjoni tal-Kunsill. <clears throat> U tfakkarna li kemm il-Bulgarija u kemm ir-Rumanija għandhom rwol ewlieni f'operazzjoni ta' sorveljanza fil-Baħar Iswed u d-Danubju illi huma strateġiċi ħafna li huma miftuħa għal traffiku navali soġġetti għal vulnerabilità fuq il-frontieri fl-istess waqt iż-żewġ pajjiżi kienu kontributuri importanti għal operazzjonijiet loġistiċi tal-Frontex u din hija deċiżjoni importanti sabiex jipermettu tippermett il-Bulgarja u Rumanija jingħaqdu maż-żona Schengen u ħażiet il-livell ta' sigurtà fl-Unjoni Ewropea u s-saxħa ħilġida kontra rejati serju terrorizmu. Rapport ċertu rakomanda illi l-Parlament jaċċetta l-abbozz ta' test ta' kunsil minn emendi sabiex inħeġġu l-Istati membri jipproċedu bl-aktar mod rapidu għall-adozzjoni ta' deċiżjoni l-skadenza l-emendi hija t-tieni ta' Mejju u l-votazzjoni hawnhekk flibe hija maħsuba l-24 ta' Mejju. Grazzi. thank you very much, Helga. Now just... Grazzi ħafna ħagga. Issa, niftaħ il-diskussjoni sur Kajġer Kjoġbok. Grazzi. Fl-2011 kelli l-onur li nabbozza rapport dan il-Parlament approva għal Sħubja ta' Bulgarija Rumanija f'żona Schengen, sfortunatament illum stess Rumanija u Bulgarija għadhom mhumiex parti minn din iż-żona ta' moviment ħieles jingħata basta drabi. Il-Bulgarija u r-Rumanija għamlu xogħolhom imma hemm bżonn tal-unanimità fil-Konsilju dan qed iżżomm dawn żewġ pajjiżi milli jingħaqdu. Din hija dan huwa eżempju ta' ġustizzja u problemi li ġib magħha l-unanimità. <clears throat> Issa, jien rapporti għarif fuq istat ta' Schengen u għedni għad dil-ħagġa dal-bohra bil rizervi Rumanija u l-Bulgarija għandhom ikunu immedjatament u minna rizervi membri sħaħ tal-zona tal-movement ħiles. Illum dan l-bosta rapport huwa pass ieħor lejn it-tħobbija ta' dawn iż-żewġ pajjiżi f'parti essenzjali minn Schengen is-sis. <clears throat> Aħna Għankuna jtinnatu l-konsens biex jitneħew il-restrizzjonijiet mill-użu tal-SAS imma kif għasu kolli rapporter daw iż stati membri ħajkunu għadin iżidu għal darba r-rwol taħħan fil-sekurtà ta' zona Schengen mingħajr ma jieħdu xejn lura iktar libertà. Il-PPR li kopera ma' rapporter nixtieq nisa kam importanti illi subija sħiħa fiż Schengen mhux biss fl-sis tal-Bulgarija u tal-Rumanija għandha tibqa' priorità dan il-Parlament. Grazzi ħafna. Ma tkun iktar ċar minn hekk, Sur Koelja. U s-Sinjura Fajon huma Schengen rapporters jizwara għalhekk nandil kelma l tanja Mela, il ta' għana jixtieq ringrazzja rapporter tal-li mexxa l qudiem dan il fajli jirringrazzja l kollegi illi f'Settembru ġi ġa inataw aċċess passiv viss l-Bulgarija u l-Rumanija flimkien ma dal li qed nagħmlu llum l-aħħar żewġ dispożizzjonijiet tela kien Schengen bulgarija u Rumanija qabel ma jitneħħew il-kontrolli tal-frontieri interni. <clears throat> Dawn huma prekondizzjoni tal-implementazzjoni tal-IES e li hija mistennija tibda taħdem fl-2020. Din id-deċiżjoni tal-Kunsill Bulgarija u Rumanija se jkollhom l-obbligi u responsabiltajiet ta' membri sħaħ taż-żona Schengen. Nqasar da politika fil-Kunsill però żommhom illi gawdu mill-benefiċċji li ġibu maħom it-neħija ta' kontrolli fuq il-frontier interni l kważi seba' snin issa sabel kull minn deċida li iż-żewġ pajjiżi kienu qed jirrispettaw il-rekwiżiti tekniċi u legali f'dak kollu li għandu samma l-akki ta' Schengen nista dan il-pass qudiem qed naraw mhux minħabba li huma jirrispettaw daw il-kriterji imma għax qed ikun hemm iżjed pressjoni għal iżjed sigurtà għaskapitu ta' dinjeta tal-bniedem, eh, data personali <clears throat> u drittijiet tal-bniedem. Fil-fatt, din id-deċiżjoni eh, għalhekk ittieħdet mhux biex tingħata aktar libertà, sigurtà però teħtieġ azzjoni komuni mhux frammentazzjoni imperattiva allura li jkollna bilanċ tajjeb bejn il-libertà tal-moviment u s ta' dan jista' jsir biss permezz ta' qafas legali sod fejn kulħadd ikun id-daqs. Li tpoġġi frontieri inviżibbli l-istati membri, tpoġġi ostakli inviżibbli l-istati membri li qed jippruvaw ikunu parti mill-ikbar kisba tal-Unjoni Ewropea tkun edha demmina l-integrazzjoni Ewropea bispiża ekonomika kbira. <clears throat> Issa, illi dan il-pass li qed jittieħed għalhekk huwa wieħed li ġej tard ħafna ma stomma xorta aħna merba bih u nappoġġaw ir-rapporter xoll xogħol li qed fuq dan il-fajr. Grazzi ħafna u naħseb il-dak li attenti fil-fatt jirrifletti l-pożizzjoni tal-Libja u l-Parlament maċ Nadi issa l-kelma l-Sur Adam Mafkir. Grazie, President. Il-kwistjoni ta' Schengen hija waħda partikolarment sensittiva Rumanija u Bulgarija. Hekk, m'għandniex ninsew illi f'Ġunju 2011, fil-9 ta' Ġunju 2011, il-Kunsill konkluda li l-kondizzjonijiet kollha taħt il-lakki ta' Schengen dwar il-frontieri tal-ajru, tal-art, kooperazzjoni tal-pulizija, data protection, il fronteri fuq il-bahar u l-vizas, u elementi illi inkisbu minnaħa ta' żewġ pajjiżi. Il-Kunsill iżda ma wasalx għal deċiżjoni finali għal din trid tittieħed mod unanimu mill-membri kollha ta' Schengen. Tini għaxa ħaġa partikolarment inġusta li dawn il-pajizi għedin jipproteġu il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Grazzi lill-kollega Sur Coelho għall-isforzi tagħhom u anki għall-pożizzjoni tiegħu. Grazzi tal-li ħadd din il-pożizzjoni, jiġifieri li dawn il-pajjiżi jridu immedjatament isiru parti miż-żona Schengen. Aħna se nappoġġjaw il labbozz ta' deċiżjoni għaliex din deċizjoni deċiżjoni se toffri kontribuzzjoni biex inneħu restrizzjonijiet li għatfadal għall-applikazzjoni ta' SIS minn Rumanija u Bulgarija. Bekk ukoll nkunu nistgħu ġildu il reati il-kriminalità u terrorizmu f'dan il-qasam grazzi. Grazzi ħafna. Aktar kellima dwar dan il-punt. Jekk mhux il-każ, imma allura għas ah, Sinjura Stevens tixtieq tikkonkludi? Le. Tajjeb. Punt informazzjoni kon semmi illi kellna laqa ma' EU Eliza, pero ma tantx kellna tendenza dwar dan il-punt dwar it-tħejjijiet tekniċi tal-SIS u tħejjiet infrastrutturali ma' EU Elisa. Iżda ma kienx laqa tendenza tajba xidir li li kienem umbat laqa oħra fuq il-grupp ta' terrorizmu. Pero dawk no punti li aħna għajemna ma' EU Elisa biex bekk ikonna lajnuna f'termini ta' dawn l-iżviluppi. Malek memx aktar punti fuq Dan is-suġġett nistgħu nifu hawnhekk. Tajjeb. Signora Stevens, ta' tiżiċi punti. Iva skużawni, mela dwar iju Lisa mill-li nista' nifhem mill-assistenti ta' Signora Makovaj kollox ġie mħejji. U l-bieraħ kien hemm it-testijiet li saru jidher li kollox qed jaħdem punta formazzjoni dan naħseb importanti nkunu nafu x'in situazzjoni. sitwazzjoni Grazzi. Grazzi kollegi, bekk nistgħu nikkonkludu dan il-punt. U nkomplu. Punt 24. And this is the question for written answer. Mela, Mistoqsija l-tweġiba b'miktub l-Kummissjoni ta' 8 ta' Novembru 2017 il-liġi Taljana ġifiri żmien mandatorju biex tinżamm id-dejta ta' telecoms għal sitt snin. Mistoqsija ta' Sophie Intveld. Dawn kienu mistoqsijiet li ma ġewx imwieġba fil-ħin. L-iskadenza għat tweġiba kienet il-15 ta' jannar 2018 ma kienx hemm tweġiba sa dak iż-żmien u bekk l-awtriċi tal-mistoqsija jekk jogħġobkom kollegi tistgħu titilqu bil-mod. Mela, Bekk l-awtriċi talbet li dan il-punt jitpoġġa fuq l-agenda tal-Komitat Libe skont regola 130 paragrafu 5 l-kem sa dan it-tant l-Komissjoni wieġbet għal din il-mistoqsija l-awtriċi xorta tixtieq li indirizzaw il-kwistjoni f'din il-laqa biex bekk tisma' tweġiba orali tal-Komissjoni. Sofi, nadilek il-kelma. Grazzi, President. Et nezita xiftit, ikolli najt, President Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar kwestjoni serja politika, jiena l-uniku membru parlamentari fis-sala u forsi għaw uffiċjal u kol tal-Komissjoni illi forsi tilesti ruħu għal ċifti trabja minna ħatijaj, mbatt ta' sekk nifqu Ek se nindirizzaw dawn il-kussjonijiet politiċi ma jemx inċentiva l-Komissjoni Ewropea illi tqis dawn il-mistoqsijiet tagħna bil-miktub minħata l-Parlament Ewropew b'ċerta serjetà. Għax għandi aptit tant konna dan id-dibattitu għax bla sens. Il-Parlament Taljan dan il-mod tant li huwa leali għaddew din il-liġi dwar iż-żamma tad-dejta ġviri għandhom skadenza ta' sitt snin, jistaw iżommu din id-dejta għal sitt snin, żmien twil dan. It-tweġiba tal-Kommissjoni li ċevejna tard, tajt li din mhix kusjoni tagħna l-awtoritiet nazzjonali deċidu u inċidentalment qegħdin inħejju leġislazzjoni biex nillegalizzaw din il-prassi. Din hija tweġiba Eh, issa għedin zewċ membri parlamentari biss fil-prezenti u għaw il-komissjoni, ma nafx xil-mod kif nindirizzaw, mela, il-president, mela, il-mekanizmu ta' rendu kont li għanna unnek, mela, dwar la tendenza, naħseb illi għaw kustjoni oħra li dun indirizzaw, tanti konna laqat, tanti sir xol palissa, ovvjament, laqat un batet na xurxin u emmek etnis nara kif hemm kustjoni dwar la tendenza. Mela dak punt wieħed, però xtaqt ngħid illi nixtieq niddefendi l-mekkaniżmu għalkemm ħafna drabi nispiċċaw din is-sitwazzjoni fejn ftit ikollna membri biex nużaw il-mekkaniżmu ta' regola 130. Ma nixtieqx illi b'xi mod ma nkomplux nużaw mekkaniżmu għax naħseb li huwa importanti li l-Kummissjoni jibqgħu jattendu Iva għanna operazzjoni ta' ċertu tipa hawnhekk fejn qegħdin tnejbis fis-sala. Din hija kwistjoni ta' kif aħna nindirizzaw sitwazzjoni għandna l-istrumenti, dan l-istrumenti ġifieri dawn il-mistoqsijiet parlamentari bil miktub u donnu b'komissjoni tuża kollox bħal eh, proċess fejn inti kollok tweġiba forsi bla sens għal forsi mistoqsijiet li ma tantx ikunu jagħmlu sens, iżda mbagħad għal meta jkollok bżonn tweġiba serja għal mistoqsijiet serji, ovvjament ma naslhom kien. Allura hekk irdu nużaw dan l-istrument din hija l-mistoqsija li rridu nsaqsu lilna nfusna u ma naħsibx li għandi noqgħod naħli ħini hawnhekk li nitkellem uffiċjal mill-Kummissjoni dwar kwistjoni tant politika tant għanna kenna battalji kbar dwar iż-żamma tad-dejta hawnhekk u għandna wkoll kas il-qorti, kas il-qorti li ilu għaddej is snin. Il-Gvern tal-Italja qed jgħid li ma jipportanix kont se ngħid xi ħaġa oħra forsi mhux u hawnhekk. President. Iva. il-kellima. Mela, kif se niproċedu? Di mx kwistjoni ta' proċedura ta' fl-lima punt tal-ġurnata aħna dibattu dawn il-kustjonijiet. Hija kwistjoni ta' kif qegħdin nieħdu b'serjetà jew le dawn il-mekkaniżmi biex bekk ikun hemm sistema ta' rendu kont anke l-istati membri. X'inhi raġuni li konna dawn id-deċiżjoni tal-qorti jekk imbagħad l-istati membri ma jagħtux każ id-deċiżjonijiet tal-qorti tal-ġustizzja fil-Lussemburgu. Il-reazzjoni tagħna donna hi li ma jiputtanix. Eh, din hija kwistjoni hawnhekk. Jiena ninsisti li nindirizzaw is-suġġett il qudiem mhux biss is-sustanza tal-mistoqsija parlamentari iżda wkoll il-mod kif qegħdin indirizzaw sitwazzjonijiet bħal dawn. Waqt li kont qed nisimak eh, ħsibt li forsi li iva forsi s-sustanza tista' terġa' tiġi lura, forsi f'sustanza oħra, forsi koordinaturi jistgħu jikkonsidraw din il-ħaġa. Nixtieq li nerġgħu nindirizzaw il-kwestjoni bħala mis-sosjal u u mbagħad il-koordinaturi jdunu wkoll jaraw illi nikkonsidraw kif nindirizzaw il-mekkaniżmu ta' dawn il-mistoqsijiet bil-miktub. Mela jiena u inti li nekxu membri preżenti il-President u allura nipposponu għalissa u nippreżentaw kollox il-kontraturi. Nixtieq iva li Dan il-punt jerġa' jiġi fuq il-laqali mis tal-Komitat Libe. President, hawnhekk għandna l-web streaming, ovvjament il-punt politiku diġa għamiltu. Xorta waħda. Grazzi Sofi. Ċertament huwa punt li nistgħu poġġu fuq il-laqa tal-koordinaturi, ġifieri il-laqa li miss tal-koordinaturi. Grazzi. Kollegi, mela, 25 issa li kellu jibda fl-10 nofs. Tawni issa pariri nifqu għal-kwarta. U fl-10 nofs niġu lura għal-punt dwar il-Eurojust. Xaħat jek indikanna xaħġa? Does the Commission want to respond to the last point? Kummissjoni tixtieq twieġeb għal l-aħħar punt, l-aħħar punt. Eh, meta intem punt ma nistgħux nerġgħu lura tifmuh dan. Uh, do you do you really want to go back to the? I would like to react, Chair. Iva, President, jekk ti permettu li nishtiq inwieġeb għal dak li smajna dwar it tweġbiet tal-Kommissjoni, jiena nħoss li għandi nejt kemm aħna nitu bis-serjetà it-tweġbit tal dawn il-mistoqsijiet. Inti onestament trid tmur lura għal din il-kwistjoni ġenwinament trid qed intik lażla għaz jina għalaqt il-punt. I mean, we're tabling this because you don't answer questions on time. Mela, għeddin, inresqu dan il-punt, verament trid twieġbu, intom ma twieġbux fil-ħin, għalaqna l-punt, ma tantx narak, eh, u ġenwinament issa tixtieq diskussjoni eh, verament eh, Jena inti parir li le. Renvelt, iva sa issa l-affarijiet kienu kienu affarijiet li qed jingħadu bejn il-ħbib, però meta jiena nqis kif il-Kummissjoni qiegħda tindirizza il-mistaqsijiet bil-miktub tagħna, ma tantx nistgħu nibqgħu niddabattu b'dan il-mod. Il-President, ħudu l-parir tiegħi, nagħlqu l-punt u nifqu hawnhekk. Nissuġġerik illi tieħu il-parir tiegħi mela se nifqu sal-10 u nofs.

get started. Um... Okay, colleagues. Uh, Kollegi, mela, se nibdew. Se nibdew fuq 25, jiġifieri l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għal Kooperazzjoni fil-Ġustizja Kriminali Eurojust għandi pjaċir kbir li nilqawnek l-Sur Hamran, il-President tal-Eurojust biex jippreżenta il rapport annwali kelli l-pjaċir illi niltaqa' sur Hamran illi għadu pjuttost ġdid fil-pozzjoni tiegħu iżda kellna laqat dettaljati fermi kolli ngħid dwar id-direzzjoni u s-sustanza tal-ħidma ta' Eurojust u bekk kellna laqat eċċellenti. U tassew ejat jagħti tmexxija soda l Eurojust u se jispjega dwar dan illum ukoll. Mela, Dwar l-attendenza tal-lum, kien jum pjuttost mux tas-soltu, nasib tkun nafna x'namlu u fil-fatt din il-ġimgħa jidher illi ma tantx kellna tendenza pas soltu. Hawnhekk għandna wkoll ix-xandira diretta li għaddejja bħalissa u naf illi inti għandek ħafna x'tippreżentanna llum, però naħseb l qudiem għandna nippjanaw żjar oħra biex inti tattendi meta jkollna aktar membri preżenti. U għet najtek biex ovvjament eh, ma jkollekx attitudni pessimista ta' situazzjoni. Grazzi s sinjura Sipil tara tendenza tagħha x'aktar hija fost il-membri li l-aktar tattendi f'dawn l-aħħar snin għal għatu kif semmejna qabel għandna membri wkoll li attendu biħġarhom u grazzi lilhom ukoll. Ovvjament għandna xandira għaddejja u ovvjament ħafna għedin isegwu dawn il-proċedimenti minn fuq l-internet bekk nibdew. Inti għandek prezentazzjoni għalina U kifet kollu ġi tiġi rekordjat, pero naf li se terġa tiġi fosna meta jkunna ħafna aktar membri prezenti. Grazzi għal kuntat li kena. Il-tajna u kol fil-laqat tal-Kunsil Ewropew, għallura għandi sens illi il-Eurojust qed tipprova tkun ħafna aktar relevanti u tikkomunika l-ħidma tagħha u tajjeb li insimaw dwar dan ukoll fil-preżentazzjoni tiegħek. Bekna dilek il-kelma? nisimaw prezentazzjoni ta' Sur Hamran. Grazzi, President. Grazzi ħafna għal mod kif il-qajtni u ta' sewa ta' uni għalija li nkun prezenti għawnek kellum. Għandi dan il-privileġġ li niprezenta il-rapport annwali ta' Eurojust għal-2017. Meta trattat ta' Maastricht introduċa il-kooperazzjoni fil-kwistjonijiet ġudizzjari 25 sena ilu, il-prosekuturi u l-ħidma tagħhom kienet differenti, ir-reati kienu aktar konfinati fil-frontieri nazzjonali milli huwa l-każ illum. U allura il-prosekuturi wkoll kellhom mbagħad jagħmlu interazzjonijiet kanali diplomatiċi varji u kienu jibatunna wkoll litri permezz tal-awtoritajiet ċentrali tagħhom dak iż-żmien ma kienx hemm mod strutturat kif ikun hemm skambju ta' informazzjoni u kif wieħed jiddiskuti il-każijiet ma' kollegi stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea dawn l-aħħar 25 sena aħna rajna żviluppi kbar fil-qasam tas-sigurtà u l-ġustizzja. Ir-rapport annwali tal-2017 et juri is-sitwazzjoni u et juri evidenza ċara ta' fejn wasanna dawn l-aħħar 25 sena u kemm irnexxinna nisbu. Mek sejrin taraw riżultati operazzjonali konkreti. U bekk l-Ewropa hija inqas perikoluża. Iżda wara 25 sena, xorta waħda 28 stat membru illi għandhom ġurisdizzjonijiet li huma differenti regoli differenti brabta ma' proċedimenti kriminali. U bekk dawn għandhom ukoll regoli differenti għal dak li xaqsam l-ammissibilità tal-evidenza. Nafu li aħna l-prosekuturi neħtieġu li roġast biex ikunu aktar effettivi biex nagħmlu l-ħidma tagħna. Rridu l-appoġġ biex bekk nikkoordinaw l-investigazzjonijiet tagħna biex ma jkunx konflitti ta' ġurisdizzjoni u anki biex niġbru evidenza b'mod li jkun ammissibbli u d-dim rati nazzjonali. Is-sena l-oħra dimna fuq aktar minn 4.000 kas, ġifiri kważi 4.500 prosekutur imħallef u uffiċjali tal-Polizija minn pajjiżi tan ewropea u l-Lin jingħaqdu flimkien f'Eurojust. Xbek, jiksbu riżultati konkreti. Kenna il-prosekuturi taljani minn Napli u xtant nispjega il-każ partikolari u x'kien l-involviment ta' Eurojust hawnhekk. Mela, semmuru Napli, lura fl-2015, il-Polizija tal-Italja għamlet konfiska ta' droga, il-prosekutur skopra illi sospettati għandhom rabtiet mal-komorra taljana. Grupp eh, ta' tip mafjuż fl-Italja kien hemm kuntatti mal-Eurojust minnaħa tal-prosekutur inkarigat u għax ta' lajnuna u ġejna mitluba minn fejn, biex nkuna fuq minn fejn dawn is-sospettati qegħdin jiksbu drogi għandhom rabtiet ma' pajjiżi oħra, prosekutori oħra li qegħdin jindagaw l-istess sospettati jew l-istess gruppi kriminali pajzi oħra permezz ta' Eurojust kien hemm rabtiet ma' grupp illi kien kriminali Spanjol illi ġi identifikat u dawna huma involuti fit traffikar ta' droga u l-ħasil tal-flus fost oħrajn. U bekk kien hemm talba għal kapaċitajiet u l-appoġġ tal-Eurojust biex ikonna il-Joint Investigating, Investigating Team. Sena l-oħra kien hemm appoġġ għal 200 tim ta' dan it-tip li huwa żieda minn tnejn fl-2002 u bekk messaġġ ċar li għandna żviluppi kbar fil-qasam tal-ġustizzja u s-sigurtà sa mill-1993 matul iż-żmien qed nagħmlu rabtiet ukoll ma' attivitajiet kriminali fil-Ġermanja u issa għandna prosekuturi tal-każ partikolari li huma involuti fil-każ ta' droga ġifieri qegħdin jaqblu issa fuq strateġija biex jisolvu konflitti ta' ġurisdizzjonijiet U id-diskutew u koll umbat problemi legali differenti dwar it trita rikjesta jew inkella investigazzjonijiet f'termini ta' ordni Ewropej. Wara tliet snin, ġviri fl-2017, kena il-jum ta' azzjoni. Kollox beda fl-4 ta' fil-ħodu, prosekuturi mit tliet pajjiżi iltaqgħu fil-kwartieri ġenerali ta' Europe Just The Hague biex bekk ikun hemm skambju ta' informazzjoni b'mod li jkun bla periklu. Il-timijiet tal-Pulizija Nazzjonali kienu qegħdin jistennew fil-post u fuq l-istruzzjonijiet tal-prosekuturi li ħadmu flimkien f'Eurojust, it-timijiet tal-Pulizija bdew iwetqu l-arresti pjanati, il-tfittxijiet, il-konfiski u bdew jaħtfu l-affarijiet li kien hemm bżonn bħal karozzi u ġejjellerija bank hemm sitwazzjoni fejn wieħed seta jara l-analiżi tal-data li bdiet ukoll taslinna matul il-jum. Umbagħad dak il-każ partikolari 33 persuna f'tliet persuni ġew arrestati. 5 miljun euro u aktar minn 1000 kg ta' droga ġew konfiskati f'neħħew mit-toroq. Bekk din hija operazzjoni Santa Lucia u għażilta posta għaliex dan il-kas jinvolvi ħafna mill-lodot li jintużaw fil-Eurojust ġifiri għanna l-azzjonijiet li jittieħdu fjum partikolari, għanna l-ħidma ta' timijiet mod konġut, bekk dawn huma eżempji bista ħafna odot li nistaw nużaw f'investigazzjonijiet komplessi bħal dawn dak li beda bħala kas zaħir lokali sar umbat wieħed dimensjoni multilaterali u dam jisvolġi fuq diversi snin. U għallura aħna nistaw niżviluppaw din id-dimensjoni multilaterali fl-imkien. Bekk hija xaġa li hija possibbli permezz tal-Eurojust. Nafu illi il reati ma jarfux il-frontieri, ma jifux fil-frontieri tal-Unjoni u bekk il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi hija wkoll essenzjali fil-ħidma tagħna sa mill-bidu tagħna Eurojust bniet ukoll netwerk ta' punti ta' kuntat ġudizjoni u dawna huma kuntanti li qegħdin jispandu f'diversi pajjiżi u bekk se jkollna kol prosekuturi minn Montenegro, Norveġġa, l-Svizzera, u l-Istati Uniti tal-Amerika dawn aħna se nilqawhom f'Eurojust biex bekk ikunu parti mill-familja estiża tagħna. Każ kompless li ġi indirizzat minn naħa tagħna fl-2013 kien eh, ukoll riferita lina mill-Iżvizzera f'każ ta' frodi u użu ħażin ta', ta flus situazzjoni tal-isport tal-futbol. Franza, Greċja, l-Italja u Spanja kienu pajjiżi illi ovvjament kellhom interessi hawnhekk. Hawnhekk kellna wkoll jum partikolari biex aħna dakinhar nieħdu azzjoni mod koordinata b'koordinazzjoni tal-prosekuturi tagħna f'Eurojust. Assi importanti ġew konfiskati wkoll f'dan il-każ, però aktar importanti minn hekk evidenza kritika wkoll ġiet miżmuma. Issa morru l-Ungerija. Persuna u kol ġit sparata u kien jider dakinar illi il-vitma kienet persuna ta' nazzjonalità ġermaniza. Kien hemm kontatti mill-Ungerija għal Eurojust u tana permezz ta' servizz tagħna li huwa dejjem disponibbli 24 sija kuljum seba' dijin fil-ġimgħa u bekk minnu fih kellna l-ordni ta' investigazzjoni għal tfittxija fil-Ġermanja Wara rajna li s-suspettat kien ukoll um, silef il-karozza tiegħu li xi ħadd fl-Awstrija. Bekk aħna ħriġna il-mandat tar-rest kif ukoll kellna ordni ġdida tar-rest. U allura kellna nbidlu ġurisdizzjoni mill-Ġermanja fi ftit sigħat biss. Konna diġà fl-Awstrija. Bekk kellna mandat ġdida tar-rest u anki ordni ġdida finqas minn 24 sija wara li twetta ir-reat, is-suspettat ġie arrestat l-evidenza kollha inkluż l-arma ġew ukoll miżmuma. Jekk naraw mbagħad l-istampa usa tar-riżultati tagħna, aħna nemnu illi dawn ukoll jiżvelaw ħafna. Aħna analizzajna l każijiet tagħna u għażilna għaxar każijiet partikolari, għaxar każijiet faxar oqsma differenti kriminali. U taraw il-riżultati. Grazzi li l-Eurojust, l-autoritet nazzjonali, setaw jarrestaw 345 membru ta' networks kriminali, Kenna aktar minn 300 investigazzjoni ta' postijiet u u kol kienem konfiska ta' aktar minn 30 miljon euro fassi. Bekka għalina dinja figura u kol rimarkabli meta aħna naraw il-budget tana huwa ta' madwar 37.5 miljun euro kull sena, però aktar importanti minn hekk. Aħna għenna l-investigatura, investigaturi u persekuturi biex bekk ikollhom l-evidenza meħtieġa biex ikollhom każijiet solidi li jreġġaw fil-rati nazzjonali. Il-kisbit tagħna huma riżultat ta' sforz kollettiv. Il-Parlament qed jissokta bir-rwol tiegħu f'dana kollu. Bħala leġislaturi intom tajtu kontribut biex bekk ikonna odot ġodda ta' kooperazzjoni li huma essenzjali fil-ġlida kontra il-kriminalità u koll organizzata għal dak li għandu xaqsam l-ordni ta' frizaru u anki l-ordni ta' investigazzjoni fost oħrajn. Intom entunna li konna rizorsi budgetarji meħtieġa biex nwet u xorna. Jekk joġobkom, eh, aħna nishtiqu nofru il ringrazzamenti tagħna għall appoġġ sħiħ tagħkom. Il-membri tal-Kumitat Meta aħna ngħidulhom il meta aħna nħarsu lejn il-ġejjin tal-Eurojust aħna naraw dan ix-xenarju. Mela, dan huwa it-kabbir medju tal-ħidma tagħna, jiġifieri se jkollna madwar eh, disa' mitkajas ieħor oħra illi se jkollna ninvestigaw ta' kull sena. Aktar xogħol għal Eurojust iridu aktar nies għal Eurojust qegħdin naraw ukoll illi mhux dejjem għandna r-risorsi biex nindirizzaw dan it-tip ta' xogħol aħna ovvjament ħejjina ruħna, kull mod li stajna, u ċertament hemm e, situazzjoni fejn ir-riforma istituzzjonali trid tkun aktar effettiva. Organizzajna riżorsi tagħna biex bekk ikun aktar appoġġ operattiv għad-desks nazzjonali u lill-awtoritajiet nazzjonali dana kollu. Dana kollu mhux se jkun biżejjed biex aħna nindirizzaw it-talbiet mill-Istati membri. Per eżempju, għal 2019 tlabna ftit aktar minn 41 miljon euro li konna bżon biex inkomplu x-xogħol e operazzjonali tagħna biex ikonna assistenza konkreta l stati membri, per eżempju billi nfinanzjaw il-JITs jew inkella inkomplu anke operazzjonijiet fuq skala kbira. Nieħu l-opportunità biex nitlobkom l-appoġġ tagħkom fid-diskussjonijiet ippjanati għal budget tal-2019 u l-2020 biex bekk Eurojust tkun tista' twetta il-missjoni tagħha biex tipprovdi il-ġustizzja madwar il-frontieri kollha. Illum jina prezenti biex nurikom mux biex xed namlu pala Eurojust, iżda u kol biex niprezentalkom il-kollegi Tana li huma 330 li jaħdmu f'Eurojust. Il-kisbit tagħna wkoll huma r-riżultat tal-impensjeħ tagħhom u x-xogħol li jagħmlu. Flimkien aħna Eurojust. Flimkien aħna nistgħu nagħmlu l-Ewropa post illi huwa nqas perikolus. Eżis membri tal-Kumitat Libe, grazzi għall attenzjoni tagħkom u għall appoġġ kontinwu tagħkom. Grazie um, Grazzi ħafna tal-presentazzjoni tiegħek Grazzi tal-mod kif ippreżentajt id-diskors tiegħek. Issa semmur għal-membru li qiegħda magħna is-Sinjura Brigitte Sipel, jekk tixtieq titkellem iva, grazzi ħafna President u grazzi ta' din il-prezentazzjoni. Nixtieq nifoka forsi fuq żewġ oqsma differenti bdejtu tajdu illi wara 25 sena bil-kooperazzjoni li għanna il regoli fl-qasam ġudizzjarja u dik tal-Polizija huma differenti fl-Stati membri u dan jottu kol għal-regoli eh, biex wieħed ikollu aċċess għal-provi. U ovvjament da mhux il-punt fejn wieħed juri biċċar differenzi li jeżistu fost l-istati membri jew forsi nistgħu ngħidu li mi id-differenza ċifiri meta nista' jkolli aċċess dan huwa l-punt differenti f'sat membri jew il-bażi permezz tal liema nkun nista' ikolli aċċess għal provi. Forsi jekk ikun hemm ajdut biss ta' attività kriminali nkun ikolli aċċess jew forsi għandi bżonn ta' iktar provi. Fejnu? Fejn differenza i? Inti tkellimt ukoll fuq l-appoġġ finanzjarju l-investigazzjonijiet nazzjonali u mbagħad tkellimt fuq il-ġets il-Joint Investigation Teams konta tinsaqsi jekk dan ir-rapport jiffoka ħafna fuq dawn il-ġets jew jekk hemmx forsi xi appoġġ finanzjarju ieħor li tista' tagħti lill-istat membri biex jorganizzaw il-ħidma tagħhom. Qabel ma laqgħet insemmejt il-xogħol dejjem jiżdied, il-każijiet dejjem jiżdiedu u forsi għat illi m'għandekx l-istrumenti xirqa fidejk biex taqdi dan id-dmir u din iż-żieda fil-każijiet tfisser li hemm żieda f'attività transkriminali u transkof frontaljera jew hija żieda fl-istati membri illi tkun idea tajba illi jikkooperaw mal-Eurojust. Mbagħad mistoqsija ovvja morru lura għas sitwazzjoni fl-istati membri tagħna huma differenti ħafna mhux biss imħabba regoli, imma forsi wkoll għandna bżonn ta' iktar nies fis-settur ġudizzjarju forsi tamir mhux biżejjed, forsi hemm stati membri li għandhom bżonn isaħħu l-isforzi tagħhom. U meta tkellimt fuq iż-żida tal-każijiet, forsi għandna bżonn ta' iktar finanzjament Għalek insaqsi dan il-kas mux li l lektant tant imma forsi l-Komissjoni u l-Konsil jekk l-esti jamlu iktar fejnu neċessarju fuq level nazzjonali jekk l-esti jamlu iktar fuq livell Ewropew edha nitkellem fuq il-flus iktar flus moti l budget Ewropew biex nifinanzjaw dawn l-affarijiet u bat l-aħħar mistoqsija miex diretta lejk forsi għax forsi laqqas biss huwa permess li jkollok pozizjoni imma l-Komissjoni u l kunsill biex niksbu il-flus għal Eurojust u l-affarijiet kollha l-oħra illi għedin trattaw l-Istati membri jekk il-Komissjoni il miex l lesti jaħsbu fuq ejjun addizzjonali għal budget Ewropew għax jekk le tajjeb li nagħmlu ferm ektar affarijiet imma jekk m'hemmx iktar flus fl-aħħar mill-aħħar nispiċċaw maqbudin. U għalhekk dawn huma mill-punti li xtaqt insemmi. Forsi inti tkun tista' tweġibni imma forsi għal mistoqsijiet l-oħra huma iktar diretti lejn il-Kummissjoni u l-Kunsill. Grazzi, President. Iva, musta jkun hemm ħafna mistoqsijiet naħseb imma jina xtaqt ukoll nessaq mistoqsija. Jina kena diskussjonijiet qabel u smajt il-prezentazzjoni tijak u koll anki fil-JHA l-ewwel mistoqsija tiegħi. Bir-riforma tal-Eurojust il-membri semaw sottomissjonijiet preċedenti mill-Eurojust nixtiequ nifokaw fuq dak illi qegħdin tipprovaw tagħmlu bħala riforma b'mod speċifiku eżatt id-differenza fejn se tkun. Għax waħda straordinarja il-budget, il-budget żgħir ħafna fid-dawl tal-numru ta' attivitajiet minnaħa tal-Eurojust f'bosta stati membri u għalhekk huwa punt interessanti dan il-budget għandu bżonn jiffinanzja il-ġitz f'qasam kbir u għalhekk insaqsi li il priorita u jekk tista' forsi tajdinna ħana ti eżempju, eżempju ta' pajjiż. Inti mis Slovakkja u reċentement morna fl slovakja ħna. U kien ċar li waħda mit-talbiet u l-nintana bħala grupp parlamentari minn dan il-komitat kien biex issaqsi għal Europol ħassejna li nistaw nsaqsu l-Europol illi tikkonsidra li kolla ġit Joint Investigation Team jew titlob għal wieħed għall-assistenza l-autoritajiet tal-Slovakkja fil-til ta' Sur Kizak. Imma il-kwistjoni ta' dawk li pjuttost dawk il-kwistjoni sistemiċi fil-pajis, ħeneħdu dan l-eżempju, tista' tkun ir-Rumanija, jew pajjiżi oħra jew ħasil tal-flus tkun ikun li ma jkun is-suġġett. Kif tista' tiddeċidi fuq skala tant kbira dak li tagħmlu rajt ir-rapport tiegħek din titrattaw kwistjonijiet importanti ħafna f'bosta pajjiżi imma kif tażlu? Ħanihdu l-Slovakkja. Dak li sibna hemmhekk kien kwistjonijiet attwali ta' allegazzjonijiet li tistaw t-intervjenu jekk t-deċidu, mbatt hemm affarijiet iktar strateġiċi, sistemiċi fuq il-ġudikatura kif topera. U dan jottu kolla l pajjiżi oħra, min, kwistjoni ta' taħriġ ta' ġudikatura. Ovvjament maħniex qed nitkellmu fuq punti li huma esklużivi għas Slovakkja. il prioritati tiegħek li mi iktar fuq medda twila ta' żmien, jew forsi tattiraw attenzjoni għal attività iktar fuq medda qasira ta' żmien, bħal pereżempju l-attivitajiet eh, kriminali tixtiequ tintervjenu u ma jeżistix konflett forsi mal attivitajiet tal-Europol ukoll qed nipprova insaqsi ir-rwol tal-Eurojust li mu eh, taħriġ ta' prosekuturi u mħalfin li mu r-rwol eżatt tagħkom u kif tallokaw il-flus bit-taħriġ tal-prosekuturi u oħrajn iva għax il-budget huwa żgħir ħafna u għal-futur tal-Aġenzija mistoqsija importanti din fuq l-anijiet li se jkollkom għal-futur. Uh, because when you talk about the... Signora Sippen, meta titkellmu fuq it-taħriġ, intkom għandkom xadra simili għal ċepol, għandkom l-unità ta'kom stess, so jekk le tistaw tispjegaw, għandkom bżon din l-unità, għandkom xi 130 u batem xi forsi u hemm xi unità speċjali. Uh, just to, just to um, clarify this question. Ħanet ċara din il-mistoqsija ta' punt potenzjal ta' konflitt mal-Europol. Inti tagħmlu iktar xogħol kontra terrorizmu, imma il-punt ta' distinzjoni li mu qed tagħtu taħriġ li prosekuturi li maħalfin li jaħdmu f'dan is-settur tas-sigurtà u dawn il-ġets kif tiddeċidu diskutu ma' aġenziji oħra jew fil-mal-kummissjoni Kif taslu biex tieħdu dawn id-deċiżjoni tantkom il-bord, ovvjament, imma mill-lat strateġiku, kif tittrattawhom dawn il-prioritajiet? Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet. Se nipprova nindirizzhom kollha. Pakkett wieħed, se niġborhom mela. L-ewwel net nixtieq niċċara illi l-Eurojust m'għandux mandat fuq it-taħriġ jew edukazzjoni aħna aħna organizzazzjoni fejn l-istati membri illi għadhom għaddejjin bl-investigazzjoni tar rejat jekk ikollhom problema u jeżisti element internazzjonali fil-każ u għandhom ċerti diffikultajiet, problemi legali, komunikazzjoni jew finanzjarji huma jistgħu mod volontarju eh, jirreferixxu il-każ tagħhom li Eurojust m'hemmx obbligu impost fuq l-istat membri biex jirreferixxu ruhom għal Eurojust f'dawn il-każijiet li jidru fil-rapport annwali kważi 2700 huma kollha kontribuzzjoni volontarji mill-istati membri waħna intuhom l-għajnuna li għandhom bżonn jista' tkun pereżempju problema legali illi tiġi mill-implementazzjoni differenti minn strument leġislattiv Ewropew. Fil-fatt qegħdin naraw li l-istati membri implementaw ċerti strumenti leġislattivi però b'modi differenti u għalhekk il-prassi turina illi għandna bżonn niċċaraw dawn il-kwistjonijiet. U għandna bżonn ovvjament nidiskutu fuqhom. U għanna bżon nsibu mod pragmatiku kif nimxu qoddim. Umbat u kol għandhom operazzjoniet fuq skala kbira, per biex xtiqu jwafqu dawn il-ġets. Forsi mandomx il-ħiliet eh, għan negozjati tal-ġets. Forsi ma jafux għandhom jinkludu biex jisibhu eh, ma' ġiet ma jafux li mumma l-esigenzi fl-istati membri individualment u għalek nix jishtiqu per eżempju jintaqaw jispiega u dim il-Eurojust il-kas għal kontraparti jiproponu ftejim ġiet un-bat ikun jistaw jiddiskutu kol il-kondizjonijiet eh, li fuq jiġi msejjes il-ftejim u għalek din nittrattaw kwistjonijiet prattiċi legali u ek najnu l-prattikanti. Għadin naraw ukoll ta' spess illi ikunem rrida minn pajjiżi differenti biex jikonkludu ftehim ta' ġit imma jekk ikun hemm tim ta' ġit għandhom bżonn jaħdmu flimkien għandhom bżonn jintaqgħu, jivvjaġġaw u mhux dejjem lesti illi jifinanzjaw dawn l-attivitajiet kollha ikun hemm bżonn biljetti tal-ajru, traduzzjoni, akkomodazzjoni u tamir speċjali illi ikunu jistaw jiskuraw il-konnessjonijiet siguri bejn il-membri differenti tal-ġitz u tim tal ġitt U għaw war rwol tal-Eurojust nafu nemnu li din jaħtieġa u raġuni għaliex letteralment niġildu għal iktar finan finanzjament għal dawn il-ġitz għax edin naraw ħtieġa reali u mill-baċet tagħna kif qal il-President mhux kbir 37.5 miljuni imma 1.3 miljuni imorru lura l-istat membri għal ġitz. U qegħdin naraw talba dejjem tiżdied Kifat, fit l-2002 kena ġets imma wara 15-il sena għedin naraw illi l-Eurojust appoġġa 200 ġets u dawn il-ġets huma mhux biss f'każijiet żgħar imma s ma huma każijiet importanti fuq skala kbira bħal terrorizmu, traffikar fil-bnedmin, bħal pereżempju eh, każijiet kbar ta' eh, ħasil tal-flus, ta' frodi, ta' traffikar fl-armamenti, u għalhekk dawn huma kollha każijiet il-minatura stess tagħhom huma transkonfinali. U għalhekk dan huwa x-xoltana, U brabta mar riforma aħna realizzajna illi l-istaff ill esistenti tagħna ma jistax jagħti iktar appoġġ li nixtiequ nagħtu bl-istess livell ta' kwalità. U għalhekk eh, bajn kritika rajna kif aħna nofqu r-risorsi tagħna u sibna kif nistaw nerġaw nallokaw il-flus għal appoġġ operazzjonali. Diskutejna fil-kulleġġ ta' Eurojust, ġifiri il-Management Board l-istituzzjoni tagħna, ħa deċiżjoni strateġika illi għandna bżonn nallokaw minn ġdid ir-risorsi tagħna u minn dmirijiet amministrativi nallokaw iktar risorsi għal dmirijiet operazzjonali dan għal futur tagħna nixtieq nifakaw ferm iktar fuq xogħol operazzjonali ġifiri appoġġ, casework u nallakaw il-każijiet fuq kwistjonijiet legali u appoġġ prattiku lill istati membri. Issa, brabta ma il-mistoqsija fuq il-sistemi legali differenti fit-28 stat membru nifmu li dinja ir-realtà. Għanna 28 stati membri, għanna 28 kulturi legali u sistemi legali differenti. Kif għattu kol qabel, il-pajis implementaw u kol l-istess ħaġa però mod differenti. Implementaw dawn l-istamenti legali mhux mod unanimu ħanajdu hekk. U nasbu li ksibna ħafna imma ma nistawx narmonizzaw kollox, u għalhekk anki b'livell għola eh, ola ta' armonizzazzjoni se jkollna dejjem ħtiġi proċedurali differenti, ħeniħdu eżempju fuq it-tfittxijiet. Ta' djar, per eżempju, fl-Italja, jitolbu autorizzazzjoni ġudizzjara l-istess fl-Slovakkja, imma l-kundizzjonijiet, il-kriterji għall-autorizzazzjoni jistgħu jkunu differenti minn pajjiż għal ieħor. U għalhekk hawnhekk l-ammissibilità tal-provi tidħol għax hawnhekk hemm bżonn niżguraw illi il-provi li nġabru fl-Italja huma wkoll ammissibbli f'proċeduri fl-Slovakkja. Issa għal dawk li ju li għas sitwazzjoni tal-istaff fl-istati membri sfatatament m'għandix ċifri preċiżi, ma nistax nieħu din il-mistoqsija. U brabta issa ma' sitwazzjoni fl-Slovakkja u f'pajjiżi oħra um, maħniċ qed nifakaw fuq it-taħriġ u kif bażikament naslu dak li namlu, l-ewwel net nipprovaw e, nifiltraw, identifikaw lek msejħin każijiet eh, minuri. Dawn huma każijiet fejn nipprovaw President, jina kontet nistaqsi wara t-talbiet kif tistaw tajnu s-sistemi ġudizzjarji fejn hemm dawn il-lakune u tħassib u wara talba dinja il-mistoqsija. Għax is-situazzjoni għad diffiċli għax inti tistgħu taġixxu biss jekk ikun hemm talba, mhux veru iva. Iva din hija l-mistoqsija jina tweġiba, iva, ma nistawx intervjenu ma f'dan il-kas partikola l-autoritajiet tal-Slovakja għamlu rapport eh, fl-istadju bikri ħafna l-Europol, un bat l-Eurojust, fit-18 ta' april kenna laqa ta' koordinazzjoni ma' l-imsiħba tagħna mill-Italja fil-Eurojust u l-Europol u kol kienet prezenti u kol. u ek u kol naraw il-futur tagħna m'hemmx mod ieħor ħlif li naħdmu flimkien u e, niġbru pajjiżi differenti, aġenziji differenti għax jekk naħdmu id fit ikunu nistgħu insolvu kwistjonijiet legali diffiċli li jiġu minn dawn id-differenzi fil-ġurisdizzjonijiet tagħna. Mela, għanna bżon nibdew narqu din is-sessjoni tajjeb ħafna dan ir-rapport annwali interessanti ħafna. Ovvjament il-ħobsa kuljum tal-Eurojust jibqa' dejjem il-faċilitazzjoni tal-EAW per eżempju u leġislazzjoni oħra li dan il-kumitat se jkomplu interessa ruħu fihom. Dan huwa xogħol ta' kuljum tagħkom tal-Eurojust dawn dan hu l-interess u lini tagħkom u responsabilità tagħkom u aħna kont konna kontenti ħafna illi eh, rajni kawnek u tajab li ġejt biex nżommu dan il-rapport għawi ta' bejnietna u miġdiet jiddispeċini għal parteċipazzjoni ma' jkullem okkazjonijiet oħra fejn tkun tista tiġi u nilqawk bħala l-President il-ġdid tal-Eurojust u inżommu qawwi il rapport ta' bejnietna. Grazzi ħafna Sur Hamran tal-preżenza tiegħek illum, grazzi ħafna President Ċoqazbih u grazzi tal-appoġġ kontinu tagħkom. Thank you and colleagues we the... Grazzi kollegi, il-punt li jmiss nibdew minn hawn u ftit minuti oħra. Dear colleagues, if everyone is present. Kollek, jek kullħat ija sawnek, nistaw nibdew. Jek iġabkom sibu postkom. <clears throat> Kull manna sija l-ek tkun ħagġa tajba l-ek sibu postkom ħanibdew. colleagues. Um, Kollegi, niftaħ il-laqa għanna biss sija wahda u għalek u għaf interess interessna koll li nibda minn l-aktar fiz. 27 tal-agenda tal-lum situazzjoni fl-Ungerija wara rizoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fis-17 ta' Mejju 2017 konsiderazzjoni tal-abbozz rapport ir rapporteur Judith Sargentini li prezenta wkoll ta' Peter Sijarto, il-Ministru Ungaris għal affarijiet barranin u kummerċ kif sa fit ta' Mejju, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni fuq is-sitwazzjoni fl-Ungerija u paragrafu 10 Parlament telab lil kumitat libem biex jibda il-proċeduri u ifassar rapport bit-tir li jkun hemm votazzjoni fil-plenarja <clears throat> li titlob li l-Kunsill jaġixxi skont regoli 83 ta' regoli tal-Preġedra tal-Kunsill. is sinjor Sargentini ġiet maħtur rapporti fit-10 l Lulju 2017 u minn dak iż-żmien l-għabli taħdem ma' Shadows staħda ħafna minnhom huma preżenti hawnhekk kellhom fuq il-tħejja ta' dan l-abbozz ta' rapport Sinjor Sargentini ippreżentat Dak li sabet meta ħejjiet għal dan l abbozza rapport fil-laqgħa tal-Kumitat ta' April illum ħad tkun qed tippreżentana l abbozza ta' rapport tagħha. Naħu l-opportunità wkoll sabiex nil Sur Peter Sjartu, Ministru ta' affer Barranin u Kummerċ tal-Ungerija wkoll. U issa bla ma nitlef iktar ħin ngħaddi kelma dritt li rapporter tagħna Judith Sargentini għal 10 minuti qabel ma titkellem però xtaqt ngħid illi <clears throat> għanna biss sija għal-punt kollu kemmu, ġifir biex ikolla traduzzjoni fil-lingwi kollha u biex jirnexxina meċu b'mod sew jekk jogħġobkom żommu mal-ħin illi jkun indikat li għandkom. Sinjor Sargentini sa 10 minuti. Grazzi, President. U grazzi wkoll tal introduċajt dan ir rapport Iva. E permessi li nifoka fuq dan għal-sekonda. Dan huwa bbażat fuq regola 83 tar-regoli tal-Parlament ta' proċeduri li jgħidu l-Parlament għandu dritt li jagħmel proposta raġunata li jitlob il-Kunsilj jaġixxi fuq artiklu 7.1 ta' Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u fil-fatt Mejju 2017 il-plenarja tal-Parlament talbet li libej rapport u f'Mejju tas-sena l-ħorat li hija temmen li situazzjoni fl-Ungarija tirrappreżenta riskju ċar ta' eh, ksursi serju tal-valuri li hemm f'artiklu 2 ta' trattat u għalhekk jeħtieġ ukoll l-użu ta' dal-artiklu 7.1. Jiena użajt li kelli sabiex fimta xieħjar situazzjoni għamilna zjenza pubblika tajna mal esperti flimkien ma' shadows tagħna wkoll. koll U fiż-żewġ każijiet il-Gvern Ungariż ġie mistieden il-Ministru kien preżenti <clears throat> fl-udjenza u il dedikajna laqgħa siħa tax-xedew sal spiegazzjoni mill-Ambaxxatur tal-Ungerija għandek fi Brussell. Illum kemm mhux soltu u koll permettejna l-Ministru sabiex jagħti opinjoni fuq l-abbozz tar rapport tiegħu tiegħi huwa <clears throat> l-abbozza rapport tiegħi għad naraw xam ħajħu aktar qudiem. Dan ir-rapport mhux infit biex ninnegozjaw ma' gvern Ungeriż. Nixtieq niċċaraw din din hija talba l kunsill biex huma jikkonsidraw jekk jibdewx proċedura li ehm, sa' fi stat membru ta stat membru jkun tbiegħed mill ehm, mit-triq tal-istat tal-dritt u l-valuri Ewropej negozjati mhux il-vol tal-Parlament. Oriġinarjament ir-riżoluzzjoni tal-Parlament kienet t-semmi bosta punti li li għandu jieħu konsiderazzjoni. Lista twila. U jiena ħaddaw is-suċċetti kollha li kien hemm fil lista ma bata aggruppajthom ma differenti. U jina sibt ordni li tagħmel iżjed sens u iktar loġika bdejt l-ewwel fuq affarijiet kellhom x'qasmu mal-Kostituzzjoni mal-ġudikatura il-libertà ta' espressjoni, il-libertà akademika, il-libertà reliġjuża. <clears throat> U aħna għax ma rridux illi il-ċittadini Ungariżi fiċ-ċentru għal dan ir-rapporti tnaqru l mid-dritt fundamentali tagħhom u rridu naċċertaw li ċittadini Ewropej tagħna jkunu qed jiġu trattati ma tintas u dim il-liġi u aħna ċittadini allura ċittadini Ewropej, ċittadini Ungariżi wkoll <clears throat> rridu nkunu qed inħossuna sikuri, rispettati. U aħna bħala Parlament Ewropew għandna xogħol li jekk gvern ma jkunx qiegħed jaċċerta dan idu nieħdu l-passi. Nistax ilu tajt l-rappresentazzjoni tiegħi jiena spiegajt il-kontenut tar-rapport u spiegaħ nispjegaħ illum għax importanti. Dak kollu li qed ngħid illum huwa bbażat fuq rapporti minn entitajiet rispettati ħafna bħalma u l-Konsil tal-Ewropa l-OSCE <clears throat> u l-UN studjajt u koll kazita orti minn Lussemburgu u minn Strasburgu u tiġa jiexet kem minn dawn ir-rapporti fil-fatt inkitbu fl-aħħar snin. Din hija l-ewwel darba li l-Parlament Ewropew qed jagħmel rapporti dan it-tip u għalhekk importanti li jkun ibbażat fuq il-fatti u il-kontenuti verifika darba tnejn. <clears throat> Ir-rapport li għandkom qudiemkom huwa datat 12 ta' April jiena irnexxieli ftit ġenet wara l Ungeriti naħroġ bil- indaħħal f'dan ir-rapport eh, dak li sabu l-osservazzjoni tal-OSC fil- eh, <clears throat> fuq elezzjonijiet Issa, il-gvern Ungheriż semma l-Stop stories Law dan koll jirrifletti fir-rapport Dana huwa iżjed milli sempliċement ħares lejn <clears throat> dak li qed jagħmel l-istat membru jħares ukoll dak li jista' jkun qed jinkisser mill-gvern meta jkun qed jaġixxi b'mod awtonomu jinkludi wkoll affarijiet li għandhom konsekwenza l-soċjetà li mhix għada ibbażata jew imdaħla fil-liġi. u li waslu biex is-soċjetà tiffunzjona mod differenti, pereżempju, li ikollok inti xi ħaġa li tkun imħabbra ma tkunx inħadat l parti ti l elezzjonijiet jew leġiżlazzjoni li qed għandha effett negattiv, per eżempju l-età ta' irtirar l imħalfin u affarijiet li li għandhom xi jasmu proċeduri pereżempju ta' ksur jekk ikun ġa finalizzati jew lew mhix il-liġi miktuba biss, imma r-riżultati li kollha din il-liġi l-effett negattiv fuq is-soċjetà. Ħanqafa President, jiena naħseb li għamilna biex xogħol tajba. Nikkonkludi li plenarja kalla raġun meta qalet li s-sitwazzjoni attwali fl-Ungerija tirrappreżenta riskju ċar ta' eh, ksur serju tal-drittijiet li fuqhom hija bbażata il fallu li fuq fuqhom l-Unjoni. Kellna l-Kumitat ta' kontrol Budgetarju l-bieraħ, pereżempju, kumitat ieħor li ħeġġewna biex aħna fil-libe nippruvaw nagħmlu kol nista' sabiex noħorġu napplikaw dan l-artiklu 7.1 nħeġġu biex jiġi <clears throat> applikat dal-artiklu. Ejna, nejt, proset ringrazzja l-kollegi tal-jenu l-antib rapport. Grazzi ħafna l-rapporter Signora Sargentini naddi issa għaxxadow rapporters issa peress li kullħat għanek ħajkollu jitħajkun li jitkellem ħanitlab li kullħat inklusi shadows biex jitkellmu għal żewġ minuti. Naf li diffiċli imma inkella ma jirnexxilniex. Żewġ minuti shadows l-ewwel jekk jogħġobkom. Tidu aktar minn żewġ minuti? Ħana raw kif immorru. Ħana raw kif immorru. Tlet minuti għax shadows. Mbagħad ibqija żewġ minuti. Sinja Sargentini, ta' pju tajjeb ħafna. Zammet ma' set minuti fl mela ejja naġlu. Tlet minuti għax shadows, żewġ minuti għal bqija, ejja nżommu madan l-ewwel PPE. Sija Roberta Mezzola kieġbek. Um, Nibda billi ngħid li aħna lkoll nafu li rapport fuq is-sitwazzjoni tal-Ungerija bla preċedent anki fl-Unjoni Ewropea sfortunatament. Nirringrazzja wkoll ir-rapporter għax l-approċċ tagħha kanna ħafna rapporti ta' shadows jien attendejtom kważi kollha daw it-tir tagħha kien li tagħti evalwazzjoni konċiża fatwali ta' sitwazzjoni fl-Ungerija. U ħafna laqat inkluż Dawk li kellna mill-ambasċatur hawnhekk kienu ferm rajna rapporti u f'dan il-kuntest li jiena nixtieq nistaqsi xi mistoqsijiet bit-tama li jiġu mwieġbu matul il-laqa. Fl-Ungerija il-libertà akademika, libertà ta' ehm, espressjoni u tal-assembli <clears throat> eh, ġew miksura u il-żmien eh, li nataw l-universitajiet barranin biex l leġizlazzjoni fl-Ungerija ma kienx bizziet li qed toħloq limbo legali qed taffettwa l-istituzzjoni ta' akademiċi x'min ħaj applika biex jidħol f'università jekk l-eżistenza tagħha qasma sa tkun garantita sakemm dik l istudenti lest il-kors tiegħu. Hemm mistoqsija wkoll dwar trasparenza tal-organizzazzjonijiet li jirċievu appoġġ minn barra l-pajjiż. Nixtieq insaqsi hawnhekk bħala shadow rapporteur u mhux bħala koordinatur tal-PPE din hija leġiżlazzjoni li tista' tiġi meqjusa li tillimita l-ekkim sejħa ġenti barranin. Ma kienx hemm bidliet li jistgħu <clears throat> inaqsu ma mxej jista' jsir biex itaffilna il-ħsieb li dina kienet bla bżonn uħa tkun qiegħda tnaqar mill-valuri u l-libertajiet għalhekk għalfejn jista' jkun hemm gvern li jipprova jmur kontra l-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-ebda maġġoranza ma tista tkazbara daw kun kam ikun kbir tkun kam tkun kbir rebħa elettorali. Jina napprezza l-prezenza tal-Ministru, napprezza ħafna illi jista' jkun hawn xi ħadd li kullest għal dialogu. <clears throat> Naraw din f'Malta situazzjoni wkoll ir-realtà li l-Ministri jitilqu minnaw illum u għada jibdew kampanja kontra Brussell u rafdarom jiena kont ukoll fl-lista maġinarja ta' xi eh, eżewa ta' dawn l-istati membri nixtieq nkun naf dal-gvern x'qed jipprova jagħmel eżattament fl-Ungerija. <clears throat> Il-messaġġ finali tiegħi allura x'inhu? Huwa ta' tħassib kbira li li il-Kummissarju għali tal-ġużma u tal-ġdid tal-midam għal li l-Ungerija ma rispettax il-drittijiet tal-bnidem fil-mod kif hija trattat il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. <clears throat> dan ir-rigward issa jiena ħarqana ħafna li nkompli naħdem fuq dan il-fajl ħafna membri mill-grupp politiku tiegħi ħaj kunu qegħdin jippreżentaw għat ta' emendi fuq suġġetti kollha indirizzati naħseb li rridu nagħmlu aħna għalli inwieġbu jew ngħinu biex inwieġbu għat ħassib illi qegħdin nisimgħu minn kulħadd fuq bosta suġġetti fil-pajjiż. Grazzi, issa Sorry, <clears throat> Vada Hauser għal 3 minuti kieġba. Grazzi ħafna, President Nittama illi ittuni bizzejet ċans na resa il-punti kollha tiegħi xi punti ġenerali nixtieq nagħmel. Is-sitwazzjoni fl-Ungerija illa fuq l-aġenda issa sitt snin. U dejjem diskutajna fejt li għandhom x'aqsmu ma' stat ta' dritt u l-istandards ta' demokrazija u jekk mhix f'konformità ma' l-istandards li hemm f'artiklu 2. Dawn l-aspetti ta' tħassib kienu maqsuma ma' kollegi imma li ma naqblux fuq u huma il-konsekwenzi dak li għandu jsegwi. Artiklu 7 <clears throat> spiss jissemma bħala l-alternativa nukleari. U meta inti kollok strument ta' livell baxx bħal dan ġodda jkollok rwol għalih imma il-kol konna ċari dwar il-fatt illi il-problemi ma jistawx jibqaw jiġu injorati ma nistawx noqdu nistennew li problema tisperixxi waħedha. <clears throat> Sitwazzjoni ta' realtà parallela sempliċement kompli tipperpetwa s-sitwazzjoni u tfisser li għandna teddida għal modell demokratiku ta' l-Unjoni Ewropea mistax ukoll demokrazija liberali mingħajr ma jkun hemm tolleranza għal <clears throat> libertà tal-opinjoni, ġudikatura indipendenti, eccetera. Ma jistax ikollok demokrazija mingħajrhom daw. Fil-vant ta' l-Ewropa, l-demokrazija soċjali kienu esperjenza arsel ħafna nies kellhom eh, jgħixu għal ħafna snin. U dak li qegħdin nitkellmu fuq u hawnhekk. Mekanizmi u l-sib maġġoranzi jisiru bl-aktar mod organizzat l-elezzjoni Ungeriżi kienu ċari. ħaġa tajba li nexxilna insolvu kwalunkwe dubju. Imma, mhux dan qegħdin diskutu aħna rridu niddiskutu xista jagħmel gvern demokratiku x'ma jistax u naqbel ma' rappreżentanta tal-PPE hawnhekk tittejt inti x'tista' timplementa anke meta għandek maġġoranza għaliex id-demokrazija bil-fors timplika li inti se tipproteġġi il-gruppi ta' minoranza wkoll <clears throat> u dawk li huma vulnerabbli fis-soċjetà. Dina mhix dwar l-iżviluppi politiċi fil-pajjiż dak jiddeterminaw għamlu għariż infushom. Tajb li kon evalwazzjoni kalma ta' situazzjoni hemmhekk nifraħ li rapporter ukoll talli ma qadiġ toqgħod tidħol flop politiku. Prosa tu grazzi. Jidi speċini li ma nexxinix ikonna maġġoranza li appoġġat il-fact-finding mission <clears throat> tagħha fl ungariza. Għax kienu konna ħafna informazzjoni kieku minn hemmhekk. Il-rapporter però xorta n-nexxila tinkorpora l-informazzjoni kollha li nexxa tiġbor fir-rapport u bla dubju issa għedin naraw li hemm ksur sistematiku ta' artiklu 2 il-prinċipji tiegħu. Għal-grupp tiegħi allura l-appoġġ kien unanimu u jiena tassew Issa nistanna u koll naħdem ma' kollegi fuq il-prezentazzjoni ta' Mendi, issa rappresentant tal-ICR. Grazzi ħafna President, jiena rajt dan l-abbozz tar-rapport u ħin kollu naħseb Winston Churchill minn naqra dan huwa rapport li jikkonferma verità magħrufa illi id-demokrazija, demokrazija parlamentari bil-vantaġġi kollha tagħha trid dejjem tibqa' tiġġieled kontra l-iżvantaġġi tagħha. Ġifieri dan ir-rapport huwa lista ta' fenomeni preżenti fi kwalunkwe pajjiż demokratiku mhux qed nifhem għaliex qisna qegħdin nakkużaw l-Ungerija b'mod speċifiku. Għandna biss tliet minuti, ġifieri ejja <clears throat> ngħidha din. Kwistjoni ta' integrazzjoni tal-minorizza bżarrom nofs l-istati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom problemi simili bija għal raġunijiet mhux magħrufa, però l-Ungarija biss qed tiġi akkużata. L-Ungarija qed tagħmel iżjed minn pajjiż oħra f'dan ir-rigward, jiġifieri eżattament ma tistax nifhem għalfejn hemm tant partiti politika li iktar moħħhom biex jemnu il-preġudizzjoniet tagħhom stess milli il-, il kollega tagħna viċi President tal-Parlament <clears throat> illi qalet ġistalla stess ċarutonċ qed tagħmel l-Ungerija biex tintegra rom Ungeriżi. U kif tista' sinjora lura r-realtà b'dan il-mod? il-grupp ta' ħidma il-taqa ma' professur Gabor Polak li admetta illi l-akkużi li qegħdin um, ehm, jinnadu għal l-Ungarija japplikaw ukoll għal gvern soċjalista Prim Ministru Ġurċani ma da iż ma kien jimportaħ fuq il-funzjoniment ta' intraprizi um, ehm, <clears throat> tal-istat, il-mezzi ta' xandir, ecc. għalhekk x'inhi di kwistjoni allura? Hija kwistjoni ta' standards demokratiċi? Is-Sinjura Intvelt ta' tweġiba tajba għal din il-mistoqsija meta l-tajna f'Diċembru ija għalet nikkwota aħna ma nistax nagħmlu paragun tal-leġiżlazzjoni Ingliża ma' f'pajjiżi oħra. Din hija dikjarazzjoni ċara ta' ġustizzja selettiva. <clears throat> Nixtiequ li ikun hemm pajjiż nittrattaw b'mod differenti mill-oħrajn. Alla xini di l-kwestjoni, sinjura u tfal, intfal ukoll qalet għalet, anki Giver Hofstadt għalet il-ħagġa, hemm mi, Hemm nis fl-Unjoni Ewropea illi xejn ma tħobbu lill-Ungerija, nejdu għal verisadju di pratikament għad taqsam l-Unjoni Ewropea. Il-maġġoranza m'għandix id-dritt li t-detta il-minoranzi fil naqbel intom kolla kollegi <clears throat> morru u dimmera u ejdu li kom infuskom daw l-affarijiet le maġġoranza m'għandix id-dritt li tiddetta l-minoranza Grazie. The Audi shadow is Louis Michel. Louis Michel Alaldo was u shadow li miss. Mela, Louis Michel Alalde. Pero min floku eh, għanna l-koordinator, l koordinator Natalie Grisbeck. Grazie ħafna President eżis kollegi. Iva, Louis Michel ma jista ikun mana U fissem il-grupp nixtieq nenfasizza fismu illi ovvjament dak li tiġborna hawnhekk illum huwa l-istudju l-analiżi tar-rapport partikolari ħafna illi jimpenjana b'mod serju u importanti f'dan l-spazju Ewropew. Jimpenjana għax hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq iċ-ċittadini Ewropej fejn jagħmlu parti minnhom iċ-ċittadini Ungeriżi u maħniex għaddin nitkelmu uh, fuq azzjoni kontra l-poplu uh, Ungeris imma um, kwistjoni illi timpenjanna il-koll fuq dak illi ġborna fl-imkien u dak li hija dak li huwa rikonoxximent ta' drittijiet kollha ta' ċittadini Ewropej u għalhekk nenfassizza li għamlu parti minnhom ukoll l ungerizi Nixtieq l-ewwel net nirringrazzja malar malar ovvjament il Judith Sargentini, il-kollega tana, fuq ix-xogħol minuzzjus tagħha għamlet ħidma bil reqqa ħafna hekk għandna eh, rapport kunċis eh, li huwa dettaljat u jimpenjanna l-kol bħala ċittadini Ewropej fuq dan il-mekanizmu tat-trattat u dan ir-rapport sejjes fuq analiżi illi huma dawk ta' msieħba internazzjonali differenti, pluralisti, rikonoxxuti, leġittimi fil-kelma tagħhom u il-grupp ta' eh, tana ta' l-għalde bħala Louis Michel bħala rapporter jaqbel maħħom kif ukoll l-approċ ta' rapporter u l-imsieħba fuq il-ksur ta' titjiet ta' bniedem fuq il-frammentazzjoni fil-fatt u il-rispett tal-basi demokratika, rispett tal-minoranzi, għal-pluralizmu tal-mezzi tax-xandir, għal-ġustizzja u ħafna affarijiet oħra. Aħna nistennew b'interess kbir u attenzjoni kbira it-tweġiba tal-Kunsill. Għax Sofi Intveld u kol ġiet mitluba mill-kollega tagħna tal-ICR se tirrispondi u kol fuq mhux bħala fake news fid-diskors imma ta' eh, proposta forsi mhux tant eh, fidila u għalhekk nishtaqsija biex tirrispondi wkoll fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna President. Thank you. The GUE. Grazzi. Ix-shadow għal GUNGL, e Mary Christine Vergia. Iva, grazzi ħafna, Sur President. Iva, dan huwa moment partikolari għall-aħħar għal dan il-Parlament għax dan huwa l-ewwel rapport dan it tipu s-Sinjura Sargentini kellha sfida kbira qudiema. Eh, naħseb illi eh, seta titratta ħafna eh, punti għabbasi ta' preġudizzju politiku, ta' proċess ta' attenzjoni kif ukoll ta' normi politiċi. U nasab dan ir-rapport is-Sinjor Sargentini għaslet li tibbaża ruħa fuq awtoritajiet internazzjonali rikonoxxuti fuq deċiżjonijiet tal-ICJ biex tevita u koll din in-nassa u nixtieq nirringrazzja u nixtieq eh, nitkellem fuq xi punti li għalija huma importanti ħafna l-ewwel net il-protezzjoni tad-data ġifet nitkellmu fuq deċiżjoni tal-drittijiet l-orta li tal-bidem fil-kas Slavo, naħseb illi kien kas importanti ħafna mbagħad il-libertà tal-kelma iva eh, tajba ħafna u kolla xkienem u koll eh, il-vjaċ eh, tal u koll il-missjoni tal-ġnus ma'uda, mbagħad il-ħarsin tal-reliġjun, tal-reliġjon u koll ta' twemmin, naħseb għanna bżom mod sistematiku nitkellmu bat drittijiet ta' bnidem tal-migranti u dawk li qegħdin jitolbu l-asilu refuġati li ġiet attakata wkoll u nitkellem fuq il-pakket ta' kontra l-NGOs, se nitkellem iktar tard fuq dan u bat drittijiet ta' soċjali speċjalment fuq il-konklużjonijiet tal-Kumitat tal ta' Drittijiet Soċjali u naħseb illi jista' jservi bħala bażi u parzialment tal-użu tal-fondi Ewropew u kwistjoni oħra nixtiequ niġi lura għalija. Mela fil-kapitru fuq il-korruzzjoni u l-kwistjoni ta' konflitti ta' interess ma kienx hemm referenza għall-Olaf u Olaf eh, pero il-Komitat ta' Kontroll Budgetarju tkellem xiftit fuq Olaf għamel ħafna inkjestu rakkomandazzjoni li jagħmlu referenza u nikwota ta' irregolaritajiet serju konflitt ta' interess u skema ta' frodi organizzata u l-Olaf konsidra illi ħafna miljuni ta' eh, euro bżonn ikunu rimborsati mill-Ungerija u mal-autoritajiet nazzjonali u l ekin insaqsi u kol fuq l-oppożizzjoni tal-Ungerija u d-dim il-qorti Ewropea waqt illi eh, kitbet illi dawnu mill aħjar strumenti għall-implementazzjoni ta' rakkomandazzjoni tal-Olaf u naħseb li l-Parlament Ewropew fir-rapport tiegħu ma jistax jinjora dan is-suġġett. Fuq il-libertà ta' assoċjazzjoni nippreferixxi nitkellem fuq pakket leġislattiv kontra l-NGO u mhux anti Soros, għax Soros ixu si emissarju illi e, e, e, jaħkem kollox, imma jina u koll imħasba fuq l-assenza n-nuqqas ta' viżi ġudizzjarji meta assoċjazzjoni ma jkolli xikta dritt ta' ġixxi u it teddit fuq il-libertà ta' assoċjazzjoni taxxa ta' 25% kif ukoll fuq finanzjament Ewropew Eh, skonċettu ta' rif kien hemm dawk illi ridu reviżjoni tal-pakket barra l-elezzjoni leġislativu kważi speċajt sur President se u fil-fatt jidher illi qed imorru kontra l-accelerazzjoni tal-proċess u għalhekk nixtieq inkun naf jekk m'għandniex il-mezz forsi qabel u pass maġġer illi konna avviż mill-Kummissjoni Ewropea għax il-Kummissjoni ta' Venezia hemm bżonn f'nofs Ġunju toħroġ bil-bavis tagħha għalhekk għandna bżonn dak tal-Kummissjoni Ewropea fuq din il-kwistjoni. U għalhekk naħseb li iva hemm ħafna elementi importanti biex nikkonsidraw li kun hemm ksur sistematiku u sistemiku bħalma intqal tal-voluri fondamentali tal-Unjoni Ewropea kif jidru fl-artiklu 2. Eh, Grazzi ħafna u spiċċajt, Sur President. I think the danger is that Naħseb hawnhekk il-periklu huwa dan illi hawn ħafna membri illi wkoll jixtiequ jitkellmu wara l-Ministru għaliex għandhom interess ġenwin f'dan is-suġġett u ovvjament il-ħin reġa' kontrina. Neġa semmiħ dal-punt importanti. Issa, il-shadow li missa li e FTD Laura Ferrara. Grazzi, President. Grazzi ħafna li rapporter Judith Sargentini għal-ħidma mill-laqwa taħħa u il-xol taħħa fuq il-rapport. Jiena u kol ħadsib il-rapport dwar il-situazzjoni tal trittijiet fundamentali fl-Europa sal-2014 u għemmek dak iż-żmien u kol osservajna l-bżon li kunem osservazzjoni pajis pajis biex bekk garantixxu l-ħarsin ta' drittijiet fundamentali biex bekk ma jkunx hemm każijiet ta' ksur. Hemmhekk ukoll rajna illi kien hemm biżat pratta mal-fatt illi jista' jkollna xi tip ta' blacklist għal dawn il-lekk imsejħa pajjiżi illi maħżiena u kien hemm biża illi nkun nistgħu nurtaw anki pajjiżi bħall ungerija illi anki dak iż-żmien kienu edin ovvjament jiġu osservati minħabba xi eh, violazzjonijiet preżunti eh, dwar id-drittijiet fundamentali, però jekk ma rridux li fl-Unjoni Ewropea jkun hawn ipokrizija, ġifiri eh, li anki meta naraw il-kriterji ta' Copenhagen qabel ma jkun hemm l-adesjoni fl-Unjoni Ewropea, ma mbagħad dawn ninsewhom ġela darba il-pajjiż ikun membru, allura rridu noqogħdu attenti, jrid ikun hemm monitoraġġ fuq il-ħarsien ta' drittijiet fundamentali f'kull stat membru tal-Unjoni Ewropea biex bekk niggarantixxu li kull pajjiż eh, kif jiddeċidi li jkun parti mill-Unjoni Ewropea jirrispetta il-prinċipji li fuqhom hija imwaqfa ġifieri anki brabta ma' l-istat ta' dritt. U allura ma' nix Ewropa la kart fejn nistgħu naslu dak li huwa l-aktar konvenjenti u ninjoraw dak li ma tantx joġobna bħala stat membru. Ċertament, jekk Ovvjament kull stat membru jtjerfu responsabiltajiet tiegħu kien fuq livell Ewropew anki fuq eh, livell globali. Ċertament għandna wkoll il-ġestjoni tal-flussi migratorji fl-Ewropa fejn rajna li gvern Ungeriż jidher li ma jridx jerfa' responsabiltajiet tiegħu. Jidher illi qed jirrifjuta illi kunem ir-sistemazzjoni ta' dawk li qegħdin jitolbu l-azil fl-Unjoni Ewropea. Mbagħad hemm ksur tal-prinċipju ta' eh, nuqqas ta' akkoljenza u anki il-ħarsin tal-minorenni fil-proċedura ta' applikazzjoni. Bekk, meta niddeċidu pala stat illi ninaqdu mal-Unjoni Ewropea, ċertament l-Istati membri f'dak il-kas jibbenefikaw mill-finanzjamenti minn Brussell u allura kif hemm il-benefiċċji hemm ukoll ovvjament responsabiltajiet. Kull stat membru jrid ovvjament jerfaħhom dan ir-responsabiltajiet tiegħu. Bekk, il-drittijiet fundamentali u l-istat ta' dritt iridu jiġu protetti. Jiena nittama li minn naħa tal-Unjoni Ewropea Qabel xejn ikun hemm rrieda li niggarantixxu monitoraġġ bir-reqqa fuq l-Ungerija bħalma jrid jiġri fuq kwalunkwe stat membru tal-Unjoni Ewropea u nittama li minnaħa tal-Ungerija jkun hemm rida illi jkun hemm kooperazzjoni biex bekk huma jgarantixxu l-istat ta' dritt. Grazzi. Grazzi ħafna u grazzi tal-li semmejt mal-ħin tiegħek issa. għanna il-prezenza tal-Ministru għabbażi tal-ftejjim mal-rapporter u naddilu il-kelma il-Ministru, il-Sur Zijarto għal 10 minuti. Sur President, distinti, mem membri distinti tal-Parlament Ewropew, nieħu l-opportunità biex najt li kont mistiden għad-debattu tal-lum u nirgrazzjakom l-istedina Naħseb illi di deċiżjoni intelligenti illi tippermettu l-istituzzjoni illi tirrappreżenta ċittadini Ungeriżi illi tipparteċipa fid-dibattitu. Jekk tippermettu li President u membri onorevoli nixti naqleb issa għal lingwa tiegħi fil-kumment introduttori tiegħi. Onorevoli membri, aċċernament dwar xġara ġimatejn u nofs ilu kien hemm l-elezzjoni parlamentari f'pajjiżi. Kien hemm tentattivi biex ikun hemm anki ostakli għal elezzjoni kien hemm min ipprova jdajja fil-pożizzjoni tal-Gvern tal-Ungerija u anki hawnhekk dan il-Parlament kien hemm dawk illi pruvaw jinfluenzaw il-riżultat ta' elezzjonijiet fl-Ungerija. U kien hemm ukoll informazzjoni illi intużat biex tgħin l-oppożizzjoni fl-Ungerija. Bekk. Flimkien irridu nivvalutaw ir-riżultat tal-elezzjonijiet. Kien hemm parteċipazzjoni ta' 70% fl-elezzjonijiet. Kważi l-ola parteċipazzjoni għat 49.6% tal-voti marru għal Fides il-partit fil-gvern. 2 miljoni u 20.000 vot kollox. Jiġifieri miljun 73.000 aktar mill-partit liħor u 330.000 mill-partiti kollha tal-oppożizzjoni intom tixtiqu tipproteġu lill-Ungeriżi, però ma nafux minn min u dawn tkellmu b'mod ċar fuq dawn l-aħħar minn snin u ma taw valutazzjoni li għafem differenti minn takom l-Ungeriżi wkoll indikaw x'direzzjoni jixtiequ jaqbdu fis-snin li ġejjin u allura huma jixtiequ jitolbukom biex tqisu u tirrispettaw id-deċiżjonijiet ta' ċittadini Ungeriżi, dawn ma tkomx titfaw dubji fuqhom u tikkastigaw ir-rida tagħhom. Jina naf illi intom ma taqblux ma deċiżjoni tal-poplu Ungeriż ta' ġematejn ilu. Forsi din hija wkoll ħaġa li tirrabjakom, però hawnhekk għandna differenza kbira għaliex l-Ungeriżi huma eletturi intom mintomx bekk l-Ungeriżi jistaw jieħdu deċiżjonijiet fuq il-ċejjini tal-Ungerija iżda intom ma tistawx. Ġematejo nofs ilu kienem għażla ċara għal poplu Ungeriż. Għaliex? Politika antimigratorja illi tipproteġi l-Ungeriżi kienet offruta, pero kienem offerta oħra u koll minn oppożizzjoni li kienet favur il-migranti bl-appost tal-NGOs, però iċ-ċittadini Ungeriżi għamlu l-għażla tagħhom u issa għandna kompitu speċifiku. Aħna bħala pajjiż maħniex se nkunu pajjiż ta' akkoljenza għal migranti. Bekk. Sinjuri, jien lest illi inkompli dan id-dibattitu jahra bejn l-Ungerizi u l-kompetat ta'kom fuq dan is-suġġett. Aħna lesti illi nitlu għal dan id-dibattitu u noqqas taqbil għaliex aħna se nkomplu bid-direzzjoni li qbadna. Aħna nemlu illi iċ-ċittadini Ungarizi biss jistgħu jiddeċidu min jista' jidħol f'pajjiżna u ma min nixtiequ ngħixu fil-pajjiż tagħna. Aħna se nkomplu nħarsu l-frontieri tagħna billi nħarsu s-sigurtà ta' ċittadini tagħna u ta' pajjiżna. Maħniex naċċettaw xi kwoti mandatorji, lanqas maħna se naċċettaw soċjetà multikulturali li forsi jkun aktar ta' valur milli soċjetà uniformi omogenja, bekk aħna se nkomplu bid-direzzjoni tagħna biex l-Ungerija tibqa' pajjiż Ungeriż. Mela, ir-rapport Hawnhekk għandna raggruppament ta' kideb, kideb ċari dawn. Ir-rapporter jizet kollox meta hija b'xi waslet għal dan ir-rapport, però ma isitx il-fatti. Għaliex dan ukoll każ fejn intom qed tajdu illi m'għandniex libertà tal-istampa. Din hija gidba. F'pajjiżna għandna sistema ta' stampa diversifikata ferm. Fl-Ungerija, per eżempju, ma stajċ ma semmix illi il-migranti illegali iwet u reati kontra ċittadini. Fl-Ungerija, il-kanali ta' televizjoni Ungerizi fostom daw insibu dawk illi huma kontra l-gvern ukoll. L-aktar stazzjonijiet popolari u kol fostom insibu stazzjonijiet illi kritikaw blaħrax il-gvern u anki l-portali tal-internet. Il-maġġoranza tagħhom dawn huma kritiċi tal-gvern u anki il-portal tal-aħbarijiet li l-aktar ukoll jiġi konsultat f'pajjiżna jikkritika l-gvern. U mbagħad kien hemm dokumenti li ħarġu minn Brussell bakkużi ta' kuljum gideb kontra autoritajiet fil-gvern tal-pajis u dakinhar tal-elezzjoni il-maġġor parti tal-medja ferħet bil-partiċipazzjoni għolja għaliex kulħadd ħaseb illi dana kollu se jwassal għal telfa tal-gvern. Iżda ma kienx il-każ. Issa rapport qed jgħid illi hemm repressjoni tal-NGOs pajjiżna Pajjiżna għandna 65,000 NGO, xi wħud minnhom qegħdin jilmentaw, però dawk li wkoll daħlu fil-logħba politika kienu dawk li jilmentaw daw parċipaw fil-kampanja, approvaw jimmobilizzaw il-poplu biex jivvotaw kontra l-NGOs. Dawn irċevew finanzjament sinifikanti minn barra Naħseb li l-Ungeriżi għandhom dritt ikunu jafu jekk dawn l-NGOs u miexi finanzjati minn barra jew le, u lil min jirrepreżentaw u l-interessi ta' min edin ovvjament josservaw. Intom, u anki fl-imkien l-NGOs b'affiljazzjonijiet magħkom, dejjem tisqu fuq it-trasparenza, mela allura għalfejn ma tajdux minn fejn dawn kellhom ir-riżorsi meħtieġa U allura jekk dawn ma jridux juru dawn l-affarijiet, għal aħna musen għom. Fost il-kwissjoni importanti insibu illi fil-rapport intom tajdu il-problema tal-antisemitizmu hija xi ħaġa klatanti. Jiena ma naċċettax din il-ħaġa assolutament għaliex fil-fatt l-ebda pajjiż fl-Unjoni Ewropea ma' aktar kontra l-antisemitizmu minna għaliex ma kienx Budapest fejn iż-żazax lut jiġu attakkati fil-beraħ jew persuni anzjati lut jiġu attakkati f'djarhom. Budapest għanna l-ikbar komunità tal-lut fl-Ewropa li għaddejja minn żmien rinaxximentali skontra sorsi taħbarijiet fl-Izrael u hemm ukoll fondi baġitarji tal-gvern illi qegħdin jintużaw biex anki namlu xogħol fuq is-sinagogi u il u kol aħna u kol skont il-liġi nazjonali tagħna nafu illi hemm referenzi ċari għal Holocaust bħala xi ħaġa li min jikkundanna. U allura dawn huma biss eżempji ta' tipi ta' fatti illi intom edin tinkludu fil-rapport illi huwa kontra dak li tassew tiseħ. U għal-wardu naraw minu wara rapport bħal dan. Ovvjament il-politika ta'kom hija ovvjament favur il-migrazzjoni u għallura intom tikkritikaw l-Ungerija għaliex aħna qegħdin inservu ta' ostaklu għal din il-politika ta'kom u intom ma tistawx timplementaw il-politika ta' migrazzjoni ta'kom. Mela, aħbarijiet iżin għalikom, għalik minn tal-inqas għalikom għal-perspettiva ta'kom għaliex skont ir-rida tal-poplu Ungeriż aħna maħniex se nippermettulkom timplementaw il-pjan Soros ta' migrazzjoni bekk mhux biss inħarsu l-Ungeriżi iżda anki il-kultura u l-istorja Ewropea. Wara kollox, grazzi tal-istedina ta'kom u grazzi tal-li tajtuni l-opportunità illi nispjega s-sitwazzjoni kif inhi fl-Ungerija. Jekk joġobkom, jekk joġobkom persuni u mhux membri tal-kumitat, jekk joġobkom ma tistgħux iċċabxfu. Irridu nosservaw il-proċeduri tal-Kumitat tagħna. Mela sanna disa membri semlu intervent fl-ordni li ġie indikat lill-Segretarjat. Kollegi, żewġ minuti għal kull intervent jekk joġobkom mela se jiġri. Mela, il-Ministru tkellem bil-permess tar-rapporter kien hemm qbil anki dwar il-ħin. Ir-rapporter se jkollha wkoll dritt li twieġeb fl-aħħar u se tagħmel il-konklużjoni tagħha. Issa l-membri se jitkellmu għanna disa fuq il-membri u l-lista unbatna l-uwa. Mela, dinja l-ordni indikata l-Segretarjat. Muller, uh, Mr. Boni, Mr. Becker, Mrs. Gau, Mr. Albrecht, uh, Mrs. Yuruka, uh, Mrs. Interveld, and Mrs. Mrs. Krujiska. Um, did you indicate? Oh, sorry, we have two non libyan members. Mrs. Morvai. Mrs. Zver. Peters first. Peters l ewel Mela, dak kollox għalakna l-lista, se nibdew is-sur Niedermuller għal żewġ minuti. Jekk joġobkom, silenzju, is-sur Niedermuller. Peter. Grazie ħafna, President. Ministru. Aħna smajna diskrizzjoni ta' xġara qabel u wara l-lezzjonijiet, però nixbet l-attenzjoni tagħkom għal fatt li maħniex nirreferu għal riżultat tal-elezzjonijiet. Dan ir-riżultat ma tefax dubju fuq il- dak li ġi deċiż l-elezzjonijiet, però l-attenzjoni tagħkom għal tliet punti. Il-Ministru innota illi il-medja tal-Ungeriża kienet ħilsa huwa semma li hemm libertà sħiħa tal-medja fil-pajjiż. Nixbet l-attenzjoni tal-Ministru l-aħħar rapport li kien wieħed internazzjonali illi wera illi mill-perspettiva tal-libertà tal-istampa l-Ungerija edha fil-76 post fil-lista ta' pajjiżi, ġviri jiġifieri nizlet. U allura nġbet ukoll l-attenzjoni tiegħek mill-fatt illi sa mill-2010 l-indiċi ta' korruzzjoni u kol marret allar, dik mish konklużjoni tijaj, din hija konklużjoni tal-Komitat Kont, il-President huwa tal-istess partit politiku tal-Ministru. Nikkonkludi tlet punti ġenerali. Id-demokrazija Mish situazzjoni fejn minu kontrina huma l dewa tagħna demokrazija tfisser illi natu il-libertà għal ħsieb biex ikun hemm protezzjoni għal dawk li jasmu b'mod differenti. Mhux li nagħmlu xi listi jew b'xi mod nikkontrollaw dawn il-persuni, id-demokrazija mhux it-tiranija tal-maġġoranza, iżda xli tal-kompromess. Jiena naħseb illi dan huwa l-qofol tar-rapport, mhux dwar il-Gvern Ungeriż, maħniex nikkundannaw l-Ungerija lanqas huwa favur jew kontra l-migrazzjoni, iżda għal huwa favur il-valuri ta' demokrazija illi l-Ungerija trid tosserva, grazzi. Mela, iċ-ċabxib li għal kulħadd issa. Tajjeb, is-Sorboni, żewġ minuti. Grazzi, Sur Ministru. Inti kont mistiden hawnhekk għal dibattitu kalm, raġonevoli, pero jider illi inti tippreferi illi tkun attur f'din il-prestazzjoni autoritarja. U attent kif titkellem, kif ukoll għal mod kif nitkellmu aħna, jekk joġobkom. Grazzi li rapporter għax xogħol eċċellenti tagħha kella kol xogħol tajjeb illi kien ukoll mejjun minn riċerka Ċertament dana kollu huwa parti minn sforz biex bekk ikun hemm stigmatizzazzjoni u anki biex ċertu NGOs jiġu wkoll persegwitati. Ċertament il-ħajja ċivili qed issofri għaliex hemmhekk qegħdin naraw illi tkun hemm miżuri arbitrarji kontra s-soċjetà ċivili u l-libertà ta' espressjoni fl-Ungerija. U mbagħad hemm ukoll punt ieħor illi ħassibna il-konċentrazzjoni tal-medja hemm l-intenzjoni illi l-opinjoni pubblika wkoll tiġi maħtufa billi jkun hemm l-użu ta' ċerti stazzjoni tar-radju u sorsi ta' aħbarijiet. L-Ungerija qed segwi fil-passi ta' reġimi awtoritarji. Il-leġislazzjoni anti-Soros ukoll hija eżempju ta' dan u il-mod autokratiku illi naraw illi l-azzjonijiet qegħdin jizviluppaw fil-reġuni juri dan. Sur Orban jina niftakru minn snin u snin ilu u għallura jiddispjaċini nara kif qed jasal għal dawn is-soluzzjonijiet ta' dan it-tip, però l-Ungerija mhijiex xi problema izolata għaliex din hija wkoll xejra illi qed tinxteret fl-Unjoni Ewropea u lilin. Jiena nħeġġiġkom il biex ma tidrawx is-sitwazzjoni rridu nibqgħu allerti għal dak li tiseħħ fl-Ungerija fil-pajjiżi kollha tagħna jiena mill-Polonja. Għandna nibatu messaġġ ċar lill-Ungeriżi illi s-soċjetà ċivili fl-Ungerija mhix weħeda. Id-demokrazija ma tfissirx biss illi jintrepu l-elezzjonijiet grazzi Uh, Mr. Becker, please. Sir Becker. Grazzi ħafna. Jiena kontent ferm li inti jgħat prezenti f'dan il-komitat għala ġar u ħabib jiena naħseb għanna opportunità hawnhekk biex ikonna skambju ta' femiet, skambju kritiku. Jiena qed ninkwieta dwar il-voti ta' Jobbik u il-propaganda li jużaw. U din hija logħba maħmuġa li ma nistgħux naċċettaw wara kollox. Ma jistax ikollok attakki fuq individwi biex nikkotaw diskors tal-Prim Ministru qegħdin niġġieldu għadu. Li huwa differenti minna li qed jinħeba li mhux onest. Mm -hmm. mhux onorevoli, ma jemminx fix-xogħol iżda fis-spekulazzjoni m'għandux stat tiegħu pero jagħmilha ta' illi il-dinja tiegħu. Riżoluzzjoni ta' kontra s-semitizmu, riżoluzzjoni li ġi votat maġġoranza za' żewġ terzi bil-parċipazzjoni tal-gruppi politiċi kollha jikkwalifika din istqarrija u jekk din definizzjoni ta' antisemitizmu tiġi applikata, allura ikonna bżon nieħdu azzjoni legali, konfrontaw l-lingwaġġ ta' Sur Orban. Xejn ġdidan. Din hija retorika antisemita tas-soltu. U issa hemm ħafna nkwiet. L-Ungerija u anki b'nadi oħra jina inkwetat dwar sejġi jiġri f'dan il-pajis partikolari u pala president tal grupp kontra l-antisemitizmu, jiena nikundanna dan tip ta' lingwa. U jiena nisħaq l-gvern illi jieqaf juża lingwa bħal dan. Qasbu fil ġejjini tal-poplu f'pajjiżkom stess, Ġejjini fl-Ewropa u fl-Ungerija. Tridu turu illi intom tistaw telfa responsabiltajiet ta'kom u tifu minn lingwaġġ bħal dan. is Awbrecht. Albrecht. Grazzi. L-ewwel, grazzi li rapporter għal rapport tajjeb ħafna, naħseb importanti għal komitat tagħna għal Parlament Ewropew illi insegwu dana kollu b'mod serju. Dan huwa ovvjament il-qofol tal-abbozz biex ma nitlux u koll umbat f'żidiet politiċi. Hawnhekk qegħdin indirizzaw valuri bażiċi tal-Unjoni fl-Istati Membri kollha. Problema li nsibu f'ħafna Stati Membri. U ċertament huwa każ ta' preċedenza. rridu nuru bekk illi id-drittijiet fundamentali stat ta' dritt demokrazija ridu jiġu mħarsa fl-Unjoni Ewropea dawn huma wkoll elementi essenzjali fit trattati u bekk Nafu illi l-Ungerija firmatom dawn it-trattati wkoll il-liġi Ewropea u kol tapplika l-Ungerija u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jipproteġu u jirrappreżentaw u kol il-poplu tal-Ungerija. Il-membri parlamentari Ewropej u kol huma votati mill-poplu Ungeriż u huma parti mill-familja Ewropea u l-ura il-liġijiet irridu jiġu osservati. Mela, dak li għad disappuntanti għawnek huwa illi jiena kont qed nistenna dibattitu dwar il-kontenut dibattitu ġust u flessibli, pero smajt wieħed mill-aktar diskorsi e, bla ebda rispett li qatt smajt, ġifieri jiena smajt affarijiet allarmanti dan id-diskors u anki il-mod kif inti libt f'modalità ta' propaganda ma ndirizzajx il-kritika. Simpli, sempliciment kellek l-applaus ta' minu favorik u inti semmejt li memx antisemitizmu f'pajjiżek jina jgħad bil eda dejn membru parlamentari li għali li l-lut għandhom jilabu minajr ċirkot ċirkoċċinsjoni u allura tinja xi ħaġa skandaluża li nagħmlu referenza l lingwaġġ bħal dan għaliex inkella ikun hemm ksur ta' valuri bażiċi. Il-kelli għalimis, grazie ħafna xaġa ta' dinjeta din għanna situazzjoni fejn il-kontribuzzjonijiet tagħna mhumiex qed ikollhom id-dinjità mistoqqa. Mhumiex kummenti li ħaqhom jisimgħu l-Ungeriżi bekk. Jina naħseb li hawnhekk għandna wkoll noqgħdu attenti li nġibu ruħna dawk illi offendawna għandhom ukoll joffru l-apoloġiji tagħhom jiskużaw ruħhom. Jiena ma nistax noqgħod nifli il-dikjarazzjonijiet u l-gideb kollha li nsibu fir-rapport, pero nikwota punt u nikwota bl-Ingliż. Ujjan, felháborító sértés a magyar társadalom. Soċetajt li mumiex bazati fil-liġi, ġviri, għawnek għanna klim li tassew għetin joffendu in-nazzjon tagħna, ġifieri għandna attakk fuq l-istat ta' drittana ta' li għandu storja twila, bekk nitlob li rapporter tiskuża ruħa għal lingwaġġ li qed tuża hawnhekk. Issa, x'qed nisma' hawnhekk illum? Jiena hawnhekk fir-rapport għal paġni sħaħ nista' nara deskrizzjoni ta' pajjiż daqs li kieku kien ukoll stat Afrikan ta' dittatorjat, ta' s-liku aħna maħnix parti mill-Unjoni Ewropea fejn għadhom kif saru l-elezzjonijiet ġenerali fejn għanna eh, sistema elettorali tagħna bil-liġijiet tagħna din hija xaġa ta' ammuljazzjoni għalija u għaċ-ċittadini Ungeriżi. Bekk jiena nitolbok illi tbiddel dawn il-gideb, tbiddel dan l-istil li wkoll huwa għaxħaġa klatanti qegħdin tirreferu għal fatti. Ir-rapport u dikjerazzjonijiet huma mimli jingideb. Affarijiet illi eh, mumiex fatti u tirreferu għal għal OSCE, il-Konsil tal-Europa, Organizzazzjoni tal-Internazzjonali fil-rapport, pero Minn fej ġabu l-informazzjoni tagħhom? L-istess NGOs, l-istess 5-6 NGOs, l-ekkim sejħa esperti. Kollox huwa bbażat fuq l-opinjonijiet tagħhom li jintom u kol tibbazaw l-opinjonijiet taħkom fuqom u kol. Bek, jiena ma naċċettax dawn id-dikjarazzjonijiet. Aħna maħniex qegħdin naħdmu flimkien ma' Jobbik, il-partit tal-Lemin Estrem. Ma naċċettax lanqas daw l-allegazzjonijiet. jintom jiġifieri intom qed tallegaw li aħna għamilna affarijiet li ma minniex. Hawnhekk għandna donnu sitwazzjoni fejn intom qegħdin ċiċċitikawna ġudikajtuna fuq il-migrazzjoni fuq il-politika migrazzjoni tagħna din mhix ħaġa aċċettabbli grazzi. Okay, thank you. Um, where to start? Signor Entvelt, grazie. Min fej se nibda. Mela, dan huwa eżempju klassiku ta' gvern autokratiku illi jassal għal poter Eh, dejjem jilab il-vittma u l-oħrajn le dowa. Hemm din il- eh, kulħadd qed jipprova jagħmel konspirazzjoni kontrihom, jiġifieri ħaġa tradizzjonali konvenzjonali, klassika din. Imma inti m'intix is-sit tal-poplu Ungeris, inti ġejt elett biex tirrappreżenta il-poplu Ungeris temporanjament u nixtieq inkun naf għax xina smajt biċa kbira tal-interventi jekk bat neħejt il-earphones għax ma qabsitli u ma stajċ nibqa nisma daw l-akkużi kollha. U gideb kontrina imma nsaqsi kif int taħseb tirrappreżenta n-nofs liħor tal-poplu Ungeris il ma lekx dawk il-luf illi ħarġu fit-toroq jipotestaw kontra il-gvern autokratiku tiegħek, kif tirrappreżentahom int? U dak li qed ngħid illum laqas għandu valu għax huwa ċar kif il-medja propaganda kontrollata mill-istat jagħmel parti minn dan id-dibattitu ħaġa ċara ħafna u minn se tkun il-vitma u aħna se nkunu l-edowa Umbat għadu wieħor. Inti dejjem eh, titkellem fuq is-sur Soros illi u qed jiffinanzja dawk li qed jagħmlu konspirazzjoni kontrikom, ma forsi aħjar nkunu nafu sors ta' finanzjament eh, tagħkom, intkom qed tabbużaw il-fondu fondi Ewropej għal mexxej u għal gvern korrotti tagħkom. U s-sur Putin u s-sur Bannon il-finanzjar il-finanzjar dall amerikan jek finanzjaw koll kampanja ta'kom u u koll imsiħba tal-partiti fil-gvern Pollak, forse għanna bżon nħarsu ftit iktar bil-reqqa fuq dawn in-nies. Imma nala għawnek eh, President United suppost tilqa' tilqadaw dan il-rapport għaxu għati konferma eżat dak li s-sur Orban jixtieq jikseb u irrid gvern differenti, sistema differenti u għalli li xtiq joħloq demokrazija liberali imma dan huwa nuqqas ta' taftijim għax id-demokrazija illiberali ma teżistix titkun autokrazija liberali u għalek u għet jgħamil xol tajab ħafna biex jasal għal dan u għalek il-Parlament Ewropew jikonkludi illi hemm problema sistemika fil-pajjiż għedin rikonoxxu li sur Orban qed jagħmel dak li jixtieq jagħmel u hekk ma tistax ma taqbilx magħna. L-aħħar komment nixtieq ngħid illi intkom qed tinjaraw gruppi kbar ta' pajjiżi f'pajjiżkom u barra, ma hemm prinċipju wieħed li dejjem inżomm f'moħħi bħala uh, politiku. Hemm bżonn tkun ċentili għan nies meta uh, tilħaq l-uċċata għax meta tinżem l-uċċata se jkollok bżonnhom. Mrs. Juroka. Eh, Signora Jurokas. Grazzi ħafna President. U għalek saqsejt tal kelma xiex nikkonferma dak li għat l derba illi rapport mimli gideb u informazzjoni illi tista tiġi u missa tiġi applikata għal gvern ta' qabel tal qabel l-2010 u mhux il-gvern ta' Orban per eżempju punt 43. Qegħdin nitkellmu fuq hawnhekk eh, truppi paramilitari illi tibbezzaw il-popli fil-ħula dan ġara jiva ma' qabel eh, 2010 u il-gvern ta' qabel ma' xejn. U l-forzi soċjalisti għamlu kampanja sħiħa xi tliet xhur, erba' xhur, ma nafx fuq xi xed titkellem hawnhekk. Is-Sinjura Sargentin qalet li verifikata darba darbtejn l-istqarrijiet fil-rapport permetti li najt u neġa nirrepeti dawk l msejħin fatti li mhumiex veri. Atma ma smajt fuq dawn il-truppi paramilitari ta' neonazis li marċjaw fl-Svezja imma il- U meta kienem per eżempju eh, il-qtil ta' persuni li jiġu minoranza Roma qabel 2010 taħt ben soċjalismu kif qatt mattu xejn u t-tfal et tajdu tar-Roma ma segregati jew il-kondizzjonijiet tagħhom marru għall-ar. Imma skont ir-riċerka mill-Kummissjoni Ewropea meta qabla mal eh, situazzjoni fl-2011 it-tfal li ħallu l-iskola qabel il-waqt eh, tnaqsu bħala numru it-tfal ta' Roma timorru minn tliet snin lem l-iskola din hija leġiżlazzjoni ġdida illi bidlet is-sitwazzjoni ta' segregazzjoni li kien hemm qabel. Ehm, mela ta' sitt snin, it-tfal jistaw ukoll jidħlu fl-iskejjel normali u dan dovut tal leġislazzjoni ġdida fl-Ungerija. Umbat, qed titkellmu fuq il-fatt li qed tajdu intkom illi t-tfal tal-komunità Roma timorru f'skejjel eh, differenti mu veru xejn hemm punti fir-rapport fil-rapport li jgħid li l-opportunitajiet motijin l-tfal eh, tal-komunità Roma marru għall arma l fatt juru stampa kompletament differenti hemm żieda ta' 10 fil-mija ta' dawn it-tfal il-sejrin l-iskola. Anki il-belt ta' Mixko u Mirit Haza hemm negozjati għaddejjin mal-gvern u bat punt 45 huwa għafalz nista' nala u ngħid li forsi jekk isowu dawn il-punti forsi tistgħu issalvaw ir-reputazzjoni tal-professjonalità tal-Parlament Ewropew għax id-dibattitu eh, tal-lum jista' jixxokja li ċittadini Ewropej qed isegwu u nixtieq insaqsi li segretarjat kif dan ir-rapport għandu tant paragrafi u punti i mhumiex veri. Kif? injorajtu il-punti u l-kummenti tagħna fil-proċess ta' abbozzar. Grazzi ħafna eh, l-Onorevoli Skoċezka għal żewġ minuti, massimu ta' żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. L-ewwel net xtaqt ngħid lil ħbieb tagħna Ungeriżi u lill ministru xtaqt najdilkom illi hemm bżonn torqdu tajjeb u mbagħad wara erġgħu aqraw ir-rapport. U mbagħad forsi tkunu tafu illi huwa qabbalsi ta' fatti ir rapport li kitbet is-Sinjura Sargentini u għalhekk kollegi bieb jekk joġobkom. Ma, ma tridux titrattaw trattaw E, dan il-rapport pala xi loba min jirbaħ u jitlef kontra min. Zommu f'moħkom li kien hemm żmien fejn aħna konna qegħdin e, noħolmu fuq il-valuri li stajna naqsmu valuri bħal dawn li għanna f'dan il-rapport bħal pajjiżi bħal Ġermania, Franza, l-Olanda. Imma umbat konna taħt e, gvern komunista u meta ġlitna kontra il-gvernijiet komunisti dawk l-organizzazzjonijiet internazzjonali sa tixtiequ twadbuhom barra mill-Ungerija imma f'dawn iż-żminijiet dawn l-organizzazzjoni tant kellhom suċċess biex iġġieldu kontra l-komuniżmu li issa hawn qegħdin fl-Unjoni Ewropea. Issa ma joċbukomx dawn l organizzazzjonijiet u qegħdin intajdu dawn l-NGOs, Soros u oħrajn kollha jikdbu. Naħseb illi l-azzjonijiet ta'kom joħroġ xar għal-menu għalija fil-ħin f'waqtu ifissru illi l-artiklu 7 jiġi implementat jew fondi strutturali se jiġu ifriżati jew imnaqsim bi kbir għal pajjiżna u għal daqstant l iżvilupp ta' pajjiżna eh, se jimxi iktar bil-mod u għalhekk intkom se ġaluna illi insibu ruħna taħt il-kappa tal-President Putin. Mm. Jekk joġobkom erġaw riflettu, erġaw aqraw il-rapport u jekk joġobkom dan il-rapport ma tridux trittattaħ palli kiku xaħat illi ixti jew huwa kontrikom jew soċjetà Ungeriża aħna nixtiequ illi l-Ungerija u l-Ewropa ċentrali kollha kemmi jibqaw kollha fl-Unjoni Ewropea. Aħna nixtiequ li nkunu msiħba b'saħħitna fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna u skont ir-regola 206 nistgħu ikonna żewġ membri li mhumiex tal-libe huma qablu illi jitkellmu għal minuta biss E, Signora Morvaj għal minuta massimu jekk joġbo. Grazzi ħafna. Jina grata ħafna. Grazzi l-Unjoni Ewropea illi il-koezjoni nazjonali tagħna issa iktar b'saħħita Parlament Ewropew għandu skop hawnhekk għandu għan. Issa n-nies ħarsu lejn l-Ungerija. Kontenta ħafna li jiena Ungeriża fejn immur kullum kien dejjem jirringrazzjawni għas-saħħa għal fatt li aħna qed niddefendu il-migrazzjoni tal-massa u aħna favur is-sovranità nazzjonali u grazzi tajtuna din l-opportunità biex nuru lid-dinja biex eh, kulħadd ikun informat aħna grati ħafna lejkom. Forsi saqsu kif l-Unjoni Ewropea qed attakka dawn iż-żewġ pajjiżi l-iktar l-Ungerija u l-Polonja illi tant tant toġobhom il-preżenza tagħhom fl-Ewropa. Dan huwa għax il-kompożizzjoni politiku tal-Parlament ma jirriflettix l azliet reali ta' ċittadini Ewropej. Dan għandna bżonn nbidluħ l-2019 u aħna għanna bżon namlu riforma tal- PPE noħol noħolqu PPE ġdid biex hekk il-Parlament Ewropew mill 2017 rappreżenta l-maġġoranza ta' ċittadini Ewropew u l-valuri tagħhom. Għax hekk ma jkunx possibbli illi qegħdin tagħmlu dak li qegħdin tagħmlu issa tikkastigaw pajjiżi. Ma jkunx possibbli fl-epoka l-ġdida. Missur Sever. Grazzi ħafna nixtieq nenfasizza illi il-membri kollha tal-Unjoni Ewropea m'għandhomx l-istess opinjoni għandna opinjonijiet differenti fuq dan is-suġġett. Din id-diskussjoni mhijiex tajba maħniex se nikkonsolidaw l-Unjoni Ewropea fil-futur anki l-oppost il-gvern ta' Orban għamel ħafna għal minoranza ta' Rom għal integrazzjoni ta' din il-komunità u ta' komunitajiet oħra. Per eżempju, eh, għax eh, sinilu din il-minorità fis Slovenja eh, tal-Slovenja kienet eh, kważi sparixxiet fl-Ungerija, imma issa għanna komunità aktar b'saħħitha. Jina nafhom dawn il-kwistjoni ta' xaħna pajjiż ġar għall-Ungerija U għalhekk jiena li kieku ma nkunx daqshekk deċisiv dawn l-akkużi kollha li hemm f'dan ir-rapport kontra il-Gvern fl-Ungerija. U nixtieq ngħid ukoll illi għanna bżonn ikollna iktar rispett reċiproku ta' bejnitna hawnhekk. Grazzi ħafna tal tajtni l-kelma, grazzi ħafna. Issa il-Ministru kif maqbul se jitkellem għal ħames minuti u mbagħad is-Sinjura Sargentini Jekk permetuli nixtieq nsaqsi hemm eh, urġenza fost eh, soċjetà ċivili u l-NGOs u xitnejn preżenti hawnhekk. Inti tkellimt fuq il-65,000 NGOs fi soċjetà Ungeriża bil-maġġoranza kbira li mija din il-biża ta' soċjetà ċivili li teżisti f'kull partit, kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea li kritika il-gvern fil-poter għalek, għalix il bizat tal-kritika għal-gvern nimi il-problema, għalix ma tistawx titrattawa, ma tistawx, għalix pressjoni fuq l-NGOs, anki dawk internazjonali ma jistax jizistu fl-Ungerija, u għalek għettu għalix għettu mponu eh, irtiċa illi tilqu mill-Ungerija. U dan huwa dina mistoqsija allinjata mar-rapport ta' Signora Sargentini tiċħat li dan qed isir fil-Ungerija tista' pereżempju eh, inkom tista' titrattaw, esempio, Amnesty, eh, kull eh, pajjiż sista jkollu soċjetà b'saħħitha, tikkritika l-gvern għandek ħames minuti biex tirrispondi u tista' wkoll tibat bil-miktub il-kommenti tiegħek. Tista' tagħmel kull Grazzi ħafna, President, Onorevoli Membri dak li għattintu għabbaż ta' dak li għattu għandi bżon nasal għal dawn il-konklużjonijiet. Jekk l-Ungerija hija abbużata fil-Parlament Ewropew tajjeb, imma jekk id-deċiżjonijiet Ungeriżi tajbin ukoll, eh, il-fatt illi titkellmu kontra il-gvern tal-Ungeriż tajb imma aħna niddefendu t-tijiet tagħna le, li mhix ħaġa tajba. Kull persuna illi tirrispetta demokrazija tirrifjuta li kieku approċċ bħal dan naħseb illi wara l-kontribut tijak kien hemm xi żewġ membri illi użaw ukoll uh, eh, lingwaġġ mhux sow emottiv ħafna. Ma fil-ħames minuti tiegħek inti diġà ħadd 30 sekonda, imma l-bqija tal-ħames minuti ħenżommu d-dinjetà ta' din is-sessjoni. Jekk jogħġbok prova uża lingwaġġ dinjitus. Dinjitus rifletti d-dinjità tal-Parlament jekk i ipprova l-menu ta' Hekk qed nitlob. Dak li qegħdin nagħmlu huwa hawnhekk eżami tar-rapport. Eh, jekk i irrifletti int kif eh, tkelmeti fil-rapport taħ ma nixtieqx li kunem argument kbir. Foka jekk joċbok fuq il-mistoqsijiet speċifiċi. Forsi aħjar tamelek tkun tajnuna. Grazzi. Tisztelt elnök úr, én azt gondoltam, hogy a szabadságának eh, és a... Anna Filip President, il-libertà ta' espressjoni u l-libertà ta' opinjoni naħseb kellha tapplika għalija wkoll hawnhekk, imma jekk mhux il-każ jiena Insomma, regoli tiegħek kien tal-opinjoni president li hawnhekk dan id-dibattitu l-Ungerija ġiet attakkata U ma nistax naċċetta l-fatt illi tweġiba ma jusa bħala attakk minn flok tweġibit fatwali inti <clears throat> jiena intenni illi aħna ridu tlet aħna rbaħna tlet elezzjonijiet konsekuttivi maġġoranza ta' żewġ terzi tlet darbiet Issa inti qed issaqsi x'inhija bliema leġitimità qed nirrappreżenta lill ungeriti jiena nista' nsaqsikom kemm ċittadini Ewropej imbagħad ivvutaw lilkom biex qegħdin hawnhekk u tippuntaw subajkom lejn l-Ungeriżi hawnhekk. <clears throat> U fuq l-antisemitizmu fl-Ungerija, jiena x'ngħidilkom li l-Ungerija għandha dibattitu ma' imħallef Soros ma naqblux fuq ħafna affarijiet. Speċjalment dak li x'jaqsam ma' l-immigrazzjoni, George Soros ma rridx il-gvern jirbaħ l-elezzjonijiet u l-opinjoni tiegħu eh, ma' jaħbija. Imma <clears throat> meta nitkellmu ma' George Soros aħna ma noqogħdux inqisu reliġjon tiegħu ma jimpurtanix minn dan x'ix jemmenu l-MP eh, mill-Partit tal-Ħodur li mhux qiegħed hawnhekk akkużana u l-jobbik il-partit l-mini estrem. Il-kampanja elettorali tal-oppozizjoni fukat fuq ħagġa waħda biss. Il-ħodur soċjalisti Ungeriżi pruvaw jikkonkludu jitħlu 50 ma jobbik il-lemin estrem biex um, waqa il-gvern u issa tgħidu li aħna kkoperajna magħhom. Kienu soċjalistu l ħodur li għamlu għadin, President. <clears throat> aħna tġa batna fatti li jirrifjutaw il-punti kollha tar-rapport President inti saqsej dwar l-NGOs mela ħawaġġab il-mistoqsija tiegħek hawnhekk. Naħseb li l-Ungarizi għandhom dritt jippretendu finanzjament trasparenti ta' organizzazzjonijiet li jistgħu jinfluenzaw jew jridu jinfluenzaw l-opinjoni pubblika Ungariża bħal pereżempju hija ħaġa leġittima tippretendi trasparenza minn partijiet eh, politiċi u l-istess ukoll minn NGOs finanzjati minn barra u li jixtiequ jinfluwenzaw l-opinjoni politika Ungeriża għaliex huma għandhom iżommu riżorsi tagħhom sigrita. U President, jiena jkolli Nikontest dak li għat inti liħem xedin nippermettu l-NGOs jopraw fl-Ungerija, dan mux minnu aħna li rridu għali NGOs jippubblikaw min qed jiffinanzjahom. Naħseb illi mhix ħaġa daqshekk diffiċli għalihom li jippubblikaw online min qed jiffinanzjahom u għandna nżommu mal-opinjoni tagħna li trasparenza hija importanti. Fuq libertà tal-akkademja tal-akademiċi wkoll għandna ħafna universitajiet fl-Ungarija l-unika waħda li qed tilmenta hija l-Università Ċentrali. Università Ċentrali Ewropea Ċentrali. Hemm inqas tliet universitajiet Amerikani fl-Ungerija u qegħdin tisimgħu biss il-vuċi ta' dik il-waħda li mhix kuntenta għandhom. Għalhekk jekk università Amerikana hija lesta li tiffirma ehm, f'tejm ta' kooperazzjoni magħna f'Maryland, l-oħra fejn m'għandix tagħmel l-istess. Napretta l-fatt li ġetun il-possibilità li nġewna kun nitkellem ma ma nistax naċċetta il-gizzab li noqgħodin ehm, tgħidu fuq l-Ungerija hawnhekk fil parlament Jiena għan uħroċ b'dokument fejn ehm, jirrifjuta il-fatti kollha. illi qed intejdu intom. Issa ngħaddi issa għal sur Jura Sargentini. <coughs> Tkun point of order, jaqbilla tkun point of order, għax jekk le ħanaqtalek il-mikrofon. Point of order. Il-prinċipi ġenerali eh, hawnhekk tal-Parlament Ewropew huwa ir-rispett tal-minoranzi u lek insaqsi President, illi tħares id-drittijiet tal-minoranzi hawnhekk f'din is-sala. Jekk dan huwa attakk jekk eh, hemm opinjoni ta' minoranzi aħna għandna u dritt ukoll nesprimu ruħna u għalhekk eh, ċabċipa ma tistax tidriċi dan il-komitat u għalhekk insaqsi illi intkom tħarsu wkoll id-drittijiet tal-minoranzi fil-ħidma tagħkom. Grazzi. Ridiculous. Okay, Mrs. Sargentini. Komment kollu kien dak, Sinjura tal-Gandini kieġbu kompli. L-interpreti għatituna il-ħin ehm, addizzjonali. Napprezza ferm il-ħin addizzjonali li tawna l-interpreti għaliex nasab illi f'dibattitu bħal dan dammot partikolari meta donna mhux għadin nitkellmu fl-imkien bejnietna tajjeb li għallin inqas ikun jista' jisma' bil-lingwa tiegħu. Għal dawk il-kollegi li qalu li hemm żbalji fir-rapport jiena nistellinkom sabiex tgħiduli xinu ma dawn l-iżbalji li taħsbu li għamilt u għan permezz ta' proċedura eh, ta' emendi. l skadenzja 15 ta' Mejju. President, nifhem sew illi il-membri tal-Parlament jagħmlu il-politika tal-partit tagħhom iżda sħaġa nagħmel jien, imma hawnhekk jiena xogħli kien li noħroġ niktab rapport mill-plenarja U jiena naħseb li għamilt l-almu kollu tijaj biex nati stampa ċarda da kollu li għatiġu jiġu nassigurakom li politika partiġana miex parti minna din. Imma, jiena u l-parlament pretendejna li l-gvern Ungeris jiġi għawnek jirrapprezentajdena leħnu u jiena pretendajt li l- għall-inqas jitkellmu mhux b'mod partiġan imma b'mod governamentali għaliex il-ħin kollu għadin ikollna din it-taħlita tal-partit mal-gvern maċ-ċittadini ma sibx li ħaġa tajba intom hawnhekk għandkom il-libertà li titkellmu u tgħidu x'taħsbu li hemm bżonn li jintqal. Jiena nista' nsaqsik ukoll però <clears throat> jiena nista' ngħid li jiena sa sorpriża illi fl-Ungerija il- kelim tal-gvern qed juża ismi eh, b'mod ħażin u jgħid li jiena qed ngħid il-gideb u qed tgħidha llum issa wkoll din il-ħaġa mentri fir-rapporti li inti issa battulna fejn ipprovajt twaqqa dak illi kont qed ngħid jien tgħid illi ir-rapporter ma għamlitx riċerka tagħha propja fil- qosma tal-politika u qabdet Silta il-konklużjonijiet għandek raġun jiena studajt u mbagħad użajt informazzjoni disponibbli mill istruzzjonijiet imma ma tistax tajt li jien edha nikdeb b'mod sfaċċat u mbagħad tajt li l-ebda mill-informazzjoni li użajt ma hija Missu tamma konklużjonijiet tiegħi ma jagħmilx sens dan. Nasab għandu jkun dibattitu eh, tajjeb dan il- il-Parlament prispett sejmis il-procedura ta' amendi kif fatt fil-bidu dina mhix parti ta' negozjati ma' stat membru partikolari dan huwa rapport li jrid jispiċċa f'idejn il-Kunsill u dak huwa t-tira ħali tagħna. Nibqa' naħdem biex neħu dan ir-ran ma' shadow skola tiegħi u issa nistenna bil-ħarqa il-proposti tagħkom. Grazzi li rapporter li skadenza għall-emendi kollegi u 15 ta' Mejju fis ta' flaxija. Nirringrazzja li kollegi kollha l-partiċipazzjoni tagħhom fid-dibattit tal-lum. Grazzi.